Buenos días, señorías. Vamos a dar comienzo a la sesión L-odva tajba, senjuri, nibdew mela bis-sessjoni ta' nallum u ħana niftħu sessjoni ngħaddu mill ewel għall ewel punt fuq l-aġenda illi għanna għallum. L-lum għanna il rapport ta' Sur Soloġan li huwa l-assistent tal l-irkupru ta' claims li jirrigwardaw taxxi Dati u miżuri oħrajn għaddu mill-ewwel mela rapporter bla ħafna aktar klim. Grazzi President. Dalla bazza direttiva huwa wieħed tekniku ħafna. Imma qajjem ukoll ħafna punti. il bżonna għal din id-direttiva l-ġdida Uwa minħabba il-mobilità tal-kapitalu tal-ħaddima l-istati membri li għandhom l-iktar din l-assistenza reċiproka l-kupru ta' klens rigward ċerti taxxi żdiedet bi kbir, speċjalment minn 3000 fl-2003 għal iktar minn 8000 fis-sena 2008. Sfortunatament però l-effiċenza tal-irkupru għadha waħda baxxa. Hija ta' madwar 5% ta' l-ammont mitlub. Il-kontenut ewlieni tal-proposta inkluża fid-direttiva l-ġdida jista' jkun miġbur fi ftit punti Għanna l-estensjoni tal-ambitu tal- l-irkupru reċip tal-assistenti reċiproka il-kontribuzzjonijiet soċjali ma jeskludu wkoll il-pieni fir-rigward ta' ta' tip kriminali. Id-direttiva tinkludi wkoll strumenti uniformi tintroduċi dawn it-tip ta' strumenti li jippermettu l-infurzar kif ukoll forma la standard għan notifika ta' dokumenti. Hemm ukoll proposta sabiex l-uffiċjali ta' stat membru jkunu jistgħu ikunu preżenti f'uffiċċji amministrattivi jew inkella jipparteċipaw b'mod attiv fil-inkjesti amministrattivi fit-territorju ta' stat membru ieħor. L-aħar punt importanti huwa li l-iskambju kollu ta' informazzjoni u dokumenti jrid jiġi ikkomunikat f'forma diġitali permezz ta' metodi elettroniċi kifett dan il-proġett dan direttiva jista' jkun il-lider wieħed tekniku ħafna, però hemm ħafna kwistjonijiet illi għadhom taħt l-istati membri. fil laqati li kelli mal personal tal-Kommissjoni uffiċjali mill-Istati Membri Jena, Kallim tundunajt li għat jeżisti dibattitu dwar l-inklużjoni tal-kontributi tal- Sigurtà soċjali obbligatorji bilan ta' assistenza reċiproka. Jina naqbel mal-Kommissjoni fuq dan u nemmen li tiġi inkluża kol dibattitu dwar l-accettazzjoni tal-preżenza ta' uffiċjal minn stat membru wieħed fl-uffiċċji amministrattivi ta' stat membru ieħor u kif ukoll il-partiċipazzjoni fl-inkjesti amministrattivi. Kien hemm xi stati membri li opponew dil proposta fil-fatt. Pero hemm ukoll uħut li qegħdin jappoġġawha. Jiena nappoġġa il-proposta tal-Kummissjoni f'dan ir-rigward għaliex naħseb li l-integrazzjoni tal-pajjiżi tagħna u tas-suq waħdini iżid il-mobilità tax-xogħol u l-kapital. U għalhekk għandna bżonn ta' din l-integrazzjoni hawnhekk. Hemm proposta wkoll f'dan id-direttiva dal abbozza tad-direttiva dwar l-istrument inizjali. L-istat membru li qed japplika normalment joħroġ ċertu dokumenti. Id-direttiva titlob li dan id-dokument inizjali u daw istrumenti inizjali jiġu annessi mal formola standard li tindbat fi stat membru ieħor. Jina ċivejt ħafna talbiet minn uffiċjali differenti biex dan l-annes ta' strumenti inizjali ma jkunx obbligatorju u raġuni li kultant fuħut mill-Istati membri, il dokumenti inizjali u l-istrumenti illi joħorġu mis-sistemi ġudizzjari rridu jkollhom jibqgħu f'dak il-pajjiż. Mbagħad hemm ukoll kumpaniji u persuni illi jixtiequ li dawn id-dokumenti inizjali jinżammu u nkella tittoqgħod mur għand in notarji biex tillegalizza kopji differenti u sabiex wieħed ikun jista' jżomm ċertu kopji u fil-litiġi inti tkun trid tippreżenta dejjem id-dokumenti oriġinali. Bażikament dan li xtaqt ngħid jiena President u ovvjament. Issa, lest li nisma u nilqa l-kommenti u l-proposti tagħkom sabiex inkun nista' niffinalizza dan l-abbozz tar-rapport u nippreżentaw kemm jista' jkun mala l-Kummissjoni. Grazzi. Muchísimas gracias. Grazzi ħafna, Sur Storgen. Issa ngħaddi il-kelma li Shadow Rapporters tal-gruppi differenti. Naddi l-ewwel għal Soċjalisti u Demokratiċi. President, Sur u kollegi. L-għanet nishtiq nirringrazzja r-rapporter għal dokument tiegħu. U għal għalenna xinu mal-punti għaw l-għanin ta' dal-abbozza direttiva u naqbel dwar il-progress il-li sar ċar illi irrit ikun hemm il-pagamenti tas sigurtà soċjali obbligatorji fis-sistema u biex il-kwerelant ikun involut ukoll. Issa di kwistjoni ta' strument uniformi din hija forsi nuqqas taftajim, din hija kwistjoni li wieħed jgħaddi eh, kopja ċertifikata Is-servizzi tal-Kummissjoni naħseb li jistgħu fil-fatt e, sarħulna naqra rasna fuq dan il-punt issa. Aħna ġuna ċerta din id-direttiva taħdem b'mod effettiv. Nasab li memx però garanziji bizzejiet, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam mal iskadenzi B'mod partikolari, fil-każ fejn il-proċeduri l-ħaw jiskadu, naħseb li rridu nifukaw u naħdmu ktar fuqa din il-ħaġa. Ħafna drabi proċedimenti ma jiġux konklużi minħabba f'din il-ħaġa. Il-punt li jmiss forsi hemm inqas bil fuq u għaliex il-proposta tal-Kummissjoni għandha żewġ miżuri pjuttost Eh, limitattivi. L-ewwel waħda li meta jkun fil-każ ta' frodi ta' aktar minn 10 telef euro. Il-Parlament huwa bażikament kollu favur li jkun hemm skambju awtomatiku ta' informazzjoni bl-eċċezzjoni tas-Sinjura Luling ovvjament. Ma jistax ikun hemm stat li jirrifjuta li jirrifjuta dal-iskambju ta' informazzjoni. Dejjem sakemm ma jkunx hemm xi periklu għas-sigurtà pubblika, l-ordni pubblika jew inkella xi sigriet industrijali. Dan Isu jissuġġerixxi li hemm entitajiet li huma kbar wisq biex ifallu bħal pereżempju l-banek. Kulħadd għandu jipparteċipa fil-finanzjar. Però il-kriżi preżenti attwali qed taffettwa l-iktar ċittadini dajfa u naħseb illi tajjeb illi niftakru din l-idea ta' l-igwaljanza ta' fiskali. Grazzi l-Sur tal l-darbohra. Grazzi l-Sur Wannok. Issa ħanaddi għas-Sur Olismet tal-Liberali. Grazzi President. U nixtieq nirringrazzja wkoll ir-rapporter naħseb li dan id-dokument ta' u huwa wieħed tajjeb ħafna jgħidilna x'inhuma il prinċipi u għajjem punti pjuttost diffiċli ovvjament wieħed jista' jgħid li dan huwa dokument tekniku, però huwa wkoll dokument li tratta l prinċipi nafu x'inhuma d-diffikultajiet eh, tat-taxxi li għandna fl-Ewropa. Jekk issemm il-kelma taxxa f'dan il-kumitat dejjem ħajkun hemm xi kollegi li jaqbadhom il-bart. Forsi l-lum il-ġurnata u daqxejn issu ta' birda ta' ħarira differenti fuq daw l-affarijiet u għalhekk ir-rapporter għandu tom pjuttost pożittiv fid-dokumenta li xnafu li jrid ikun hemm ftehim bej l-istati membri kollha sabiex jitnieda din dan il-proċediment u naħseb illi min-naħa tagħna. Aħna favur da kollu li qed tajt inti rapporter u nappoġġaw Però ma naħsibx illi id-diffikultajiet illi għanna qoddimna għanna ehm, naħsbu li huma faċli wisq. Kif qal il-kollega ta' qabilna bħalsa ninsabu fil-qalba ta' kriżi finanzjarja, però forsi hemm opportunità wkoll li nistgħu nieħdu minn dan kollu. tajna jnaqrajt id-direttiva naħseb illi inti fil-fatt U rejtna li muma dawk l-iktar proposti problematiċi fid-direttiva l-inklużjoni per eżempju ta' kontribuzzjonijiet tal sikurta soċjali obbligatorji fl-ambitu tal-assistenza reċiproka. Nassumi li ħakollu bżonn ta' xi argumenti kontra dan. U anke l-prezenza ta' uffiċjal minn stat membru fl-uffiċċji amministrattivi ta' stat membru ieħor din kolli hija ħaġa kontroversjali u ukoll l strument inizjali li permetti l-infurzar eh, fissat membru u hawnhekk inti forsi daċċajn l lura fil-kummenti tiegħek u forsi għandek raġun tagħmel dan. Għavolja jeżistu ċertu diffikultajiet kif naħseb li proposti li għandna hawnhekk huma pjuttost tajbin u naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha tkun lesta illi ikun hemm skambju ta' informazzjoni nafu x'inhuma l-problemi tas Savings Directive u dawn id-diskussjonijiet kollha. Imma nittamaw li l-lum il-ġurnata fil-fat wasalna l-pozizjoni daqxajn differenti minn dik li kellna qabel. L-idea bażika tiegħi hija li l-proposta tal-Kummissjoni hija waħda tajba, nistgħu nemendawa, tajbuha f'ċertu artikli, però b'mod ġenerali naħseb li għanna nappoġġawa u jekk irridu illi law l-affarijiet jinbidlu naħseb li rridu konna konsensus fil-parlament jew għall-inqas maġġoranza kbira li tappoġġa nkella ikun kważi impossibbli li jkun hemm xi tib ta' bidla. Alex sur-rapporter, grazzi. Well, thank you very much. Grazzi ħafna Sur Smith. Issanna Sur Vandenberg mill-Kommissjoni. Grazzi. Din il-proposta partikolari hija fil-fatt l-aħħar parti ta' amministrazzjoni approvata li l-Kummissjoni provat tressaq bħala pakkett fejn it-taxxi ma jkunux qegħdin jitħallsu aħna nistgħu eh, ikonna il-kupru recovery order u importanti meta wieħed jikkonsidra il-kazistika tal-ECJ fejn jgħidel li l-istati membri m'għandhomx ikollhom limitazzjonijiet imposti fuqhom għal libertà tal-moviment, anke fil-każ tal-kupru ta' taxxa. Għalhekk importanti li l-Istati membri jaħdmu b'mod aktar koordinat bejniethom sabiex fil-fatt dawn it-taxxi ikunu jistgħu jiġu rkuprati. Ir-rapporter ta' deskrizzjoni ċara, preċiża, però nixtieq nwieġeb dik il-mistoqsija li saret fuq il-miżuri uniformi. Skont il-prezentazzjoni tal-Kommissjoni daw l-istrumenti uniformi huma parti minn dam kollu hemm formola standard ta' notifika fil-fatt, però Hemm ukoll il-kwistjoni ta' ċertifikazzjoni oriġinali din trid tingħada b'mod elettronika bħal ukoll ma jrid isir bl-istrument uniformi fuq innifsu. Però trista wkoll tindbat bħala kopja tad-dokument illi l-istat illi qed jitlob fil-fatt ikun ħareġ. Bad dik il-kopja tkun tista' tintuża minn flok ċertifikat oriġinali, ġifiri dispożizzjoni ta' implementazzjoni jistaw kopru daw l-affarijiet, ġifiri unak għedin nitkellmu dwar kopji fejn l-oriġinali jista' jiġi kopjat u dawn jitqisu bħala kopji uffiċjali jekk isiru fil-istat membru oriġinali. Il-proposta tal-Kommissjoni kienet iktar għandha x'taqsam ma' li wieħed jinforma inati dal-istrument um, uniformi għandu jkopri l-informazzjoni kollha essenzjali persuna li qed ħalla 16 supposti ġej kun irċieva d-dokument oriġinali. Hija biss kwestjoni ta' jekk dawn ma jkunux ħalsu il-proċess jibda mbagħad l-intenzjoni kienet li konna ċertifikat oriġinali bħala kopja ċertifikata tal-oriġinali. Want to close the debate? Grazzi ħafna. Il-rapporter. Il-kolleġi lor karaw fakut. Uh, Grazzi ħafna, President. Jinn nishtiq nirringrazzja l-kollegi kollha illi ħarġu ċertu suġġerimenti. Ah, ehm, Uħut mill-kommenti ta'kom jistaw f ehm, f'forma ta' emendi naħseb. Ħanku qed nistottometti il rapport lilkom ovvjament meta dan ikun lest u grazzi ħafna tal-kontribuzzjonijiet tagħkom. Jiena nemmen li din id-direttiva ta sew għandna bżonna fl-Unjoni Ewropea. Muchas gracias, Sr. Eh, Storojan. Damos por cierro este punto de, del orden del. Grazie, Sir Storojan. Mela nikonkludu dan il-punt fuq l-agenda un addu al punt li jmiss illi jirreferi al rapport dwar il-politika tal-kompetizzjoni tal-2008. U il-rapporter hija s-Sinjura Sofia Entevelt li naddi issa il-kelma lila. Um. Yes, thank you, Chair. Grazie ħafna, Sur President. Ser nżomm kemm xejn fil-qossor fl-ewwel preżentazzjoni tiegħi dwar ir-rapport dwar il-politika kompetizzjoni illi qabel eh, kien jħossibu l-kollega Joseph, Joseph Evelt Xtaqt eh, nikkommenta dwar il-proċeduri, xi kommenti ġenerali dwar dak nistgħu nirreferu għalih bħala kooperazzjoni interistituzzjonali. Ir-rapport ikopri lista twila ta' kwistjonijiet differenti u dak li ser nipprova nagħmel u li noħroġ dokument li huwa pol messaġġ politiku korenti iktar milli xi lista b'ħafna kwistjonijiet differenti u b'ċertu dettalji għaliex naħseb huwa importanti li dan nagħmlu ħanka f'dan il-żmien ta' kriżi ekonomika li ikonna messaġġ politiku b'saħħtu. Iktar u iktar għal fatt li din hija rekomandazzjoni għal Kummissjoni Ewropea. U dan iġibni għattini punt, naħseb illi huwa importanti illi aħna ma nagħmlux din l-istqarrija annwali Eh, issa bħal donna xi ritwal annwali, is-sur Gerber qed eh, jeċċita ruħu hawnhekk <laughs> dwar dan il-punt. Nista' ngħaddi wkoll rakkomandazzjonijiet li kellna fis-snin ta' qabel u mhux dejjem ikun hemm segwitu xira għal dawn, iġifiri għana diskutu anka mal kommissjoni Ewropea sabiex naraw kif jistgħu jitrattaw dan il-punt. Kien hemm eżempju tal-bit fil-passat eh, dwar ċertu mistoqsijiet li mbagħad ma kienx hemm segwitu għalihom mingħata l-Kummissjoni, il-Kummissjoni sa kollha raġunijiet tagħha. Però dan it-tip ta' każ rajnieh bosta drabi. Xtaqtu kol li uh, nillimita ftit l-iskadenzi u anka nqassar ftit il-proċeduri, għana jien nixtieq li dan imur għall-adozzjoni fil-plenarja ta' marzu għaliex ikollu skop akbar għall-influenza fuq ċertu deċiżjonijiet li huma imresqa. Biex intikom idea ġenerali, għaliex anka l-lista ta' titli u kwistjonijiet Eh, fil-rapport huma kemm xejn twar anka jina stess inħassat bihom. Però qed inkopru hawnhekk numru ta' osma fosthom lajnuna minn tal-istat li hija eh, punt ewlieni naħseb huwa punt li rridu naraw anke fil-kontest ta' pjan tal-kupru u miżuri ta' eh, ta' waqt il-krizi, nasib importanti li aħna jkonna nkunu nafu xinu ma' r-riżultati. Jekk kienx hemm xi konsegwenzi fosta manka distorzjoni tal-kompetizzjoni. Naħseb huwa importanti li aħna nkunu nafu kemm minn din l-għajnuna tal-istat intnefqet fuq il-Green Recovery għaliex din kienet parti importanti anka mill-miżuri li ttieħdu fis-setturi industrijali. Naħseb u importanti li kunu nafu x'inhuma l-exit strategies u se nkun qed inħares ukoll mhux biss li is-sena li għaddiet imma li perjodi ta' qabel u anke s sena li ġejja mod partikolari il-qafas eh, maħsub għal najnuna eh, tal-istat. Għalek l-għajnuna tal-istat ikun l-qalba tal-rapport l-għajnuna mill-istat qasam ieħor ikun ukoll tal-antitrust u numru ta' titli illi huma koperti anka mi rapporti li kellna qabel pereżempju il-white paper fuq id-damages actions illi hija waħda kontroversarja imma li konna binna dwara wkoll dan il-parlament. Hemm ukoll punti oħra marbuta mal-block exemption u regolamenti dan huwa xogħol li ġi kopert minħata dan il-komitat b'forma ta' itra mill qasam tal-assigurazzjoni hemm ir-reviżjoni tar-regolament wieħed slash 2003 fuq l-implementazzjoni tar-regoli ta' kompetizzjoni skont artikli 82 ta' trattat u sabiex anka nkun iktar preċiża xtaqt u ukoll il-pont tal-penali li uh, jaffaċċjaw il-kumpanija u aħna rridu niddiskutu jekk naħsbu li l-bażi ta' kalkulazzjoni ta' dawn il-pini il-penali hijiex waħda tajba. u forsi punt finali u li nsemmu il-revizjoni, il-regolamentazzjoni tal-amalgamazzjoni u numru kol ta' punti kontroversjali fostom jekk aħna nixtuqux li hemm revizjoni tal-miżura ta' żewġ terzi u anka il- li għandhom xjaddu għal-Kummissjoni fost l-oħrajn u naraw jekk dawn sa ħadem sew. Jiena qed insemmi biss ftit punti mill-lista twila li kien hemm fir-rapport, però ma xnuħdilkom moħħkom b'xi preżentazzjoni twila ħafna hawnhekk. U ħerqana li nisma' anke reazzjoni tal-kollegi għaliex nixtieq li ninkludi l-opinjoni tagħhom. Il-dokument il-ġdid ser uh, nfasslu sal-ġimgħa d-dieħla sabiex jintbata traduzzjoni u mbagħad niddiskutu wkoll mas segretarjat biex nara kunx possibbli jkollna dibattitu nhar l-ewwel u t-tieni ta' Diċembru sabiex uh, ikonna komitat uh, għal jannar frar. Eh, Pero nixtieq li żgur dan imur fil-plenarja ta' Marzu. Thank you very much, uh, Sophie. Grazie ħafna, Sophie. Is-Sur Bullman, nibdew bih. Grazie ħafna, Sur President. Il-Shadow uh, Rapporteur, Sur Pezeido, ma setax ikun maħna unnek għaliex uh, kallu bieċa xogħol importanti oħra li kellu jagħmel il-shadow rapporter jishtiq illi jaħdem ovvjament fl-imkien ma' rapporter u nisimaw daqxej eh, u nara u kol xista jissir. Issa dwar il-xol tal-grupp tana u li għana namlu għacċara li fi żmien fej il-krizi ekonomika finanzjarja laħqitna hemm numru ta' fiq pubbliku li uh, u għadu importanti għaliex inkella l-ekonomija ma tkunx tista' terġa' tqum fuq saqajja. U punt importanti għalhekk hawnhekk u li aħna ma nfixklux il-kompetizzjoni. Dan huwa l-punt li xaqt iresa hawnhekk u dan huwa kif ser uh, niddiskutu ma' Sinjura Intvelt. Aħna Naħsbu illi anka l-istatistiċi li tistaw taraw fuq il-karta u eh, l-evalwazzjoni tal-Komissjoni eh, dwar ħsara ekonomika li saret jata 7 biljun euro din hija xi ħaġa li żgur għandha ċaqlaqna sabiex nibdew nagħmlu xi ħaġa. U t-turina wkoll illi jridu nersqu u diskussjoni ta' fil-parlament dwar il-kompetizzjoni. Il-politiċi antitrust ser ikun importanti ħafna anka fil-rigward tal-konsumatur u l-SMEs u anka talbiet għal kumpens, bżon ta' diskussjonijiet ta' suq intern tal-enerġija u anka ser ikun għad nifukaw fuq uh, kwistjonijiet bħal l-industrija tal-ikel, mod partikolari settur tal-ħalib, naċċertaw illi fil-xol fil-xol ta' tpoġġija fissu uh, fej kien hemm problemi ma jaslux għalwiċ il-produttur. Naħseb dan u koll li xtaqjajt il-shadow rapporter li kju kien hawnhekk preżenti. Grazzi ħafna l-sur Bullman. Naddu għax-shadow Shadow Rapporter tal-IPP Sur Žvab. Grazzi ħafna Sur President. Bħala Shadow Rapporter tal-IPP jina nishtiq ovvjament nirringrazzja l-Sinjura Endveld u anka l-Sur Bullman illi tkellem fissem Sur Prezido. Jina nista nappoġġa din il-proposta Naħseb li għat naraw era ġdida fejtħol il-kompetizzjoni politika antitrust. trust għanna parlament ġdijt, eh, dal-waqt jkun għal-kommissjoni ġdida. Fil-direttiva tal-2003 eh, konna għedna li se jkun hemm reviżjoni fi żmien sitt snin, jiġifieri issa ħanidħlu għall-2010. Kien hemm numru ta' ħin allokat għal rapporti ta' inizjattiva il rapport tal-kompetittività qed jgħid li l-kartell tal-konsumatur jiġifieri l-importanza ta' kontroll effettiv fuq il-kartels eh, huwa importanti ħafna għall-konsumatur. Hemm eh, referenza għas sussidji li qed ikunu diffiċli wkoll anke fuq livelli Ewropej, jiġifieri il-politika tal-2008 tal-kompetizzjoni għandha tiġbor fija dan it-tibdiliet kollha. Forsi qed ikun ambizzjużi ħafna ehm, jekk qed naħsbu wkoll dwar uh, follow-up dwar segwitu jekk wieħed iżomm quddiem majneħu ukoll in-numru ta' rapporti illi ġew adottati. Fissa il grupp tiegħi aħna l-essili naħdmu f'dan il-qasam u għabażi tal-rapport tal-2008 u anke dak li qal is-Sur Bullman dwar il-kriżi ekonomika. Um, illi imbdiet ftit ftit mill-2008 xtaqt li nikkonċentraw iktar u iktar mhux biss fuq direttiva tal-2003 ma li anka nsibu sistema ta' kooperazzjoni bejn eh, sistemi nazzjonali u l-Komissjoni bħala awtorità ta' kompetizzjoni u naraw kif tista' taħdem il-kooperazzjoni u koordinazzjoni. Naħseb li din hija sitwazzjoni ta' one-stop shop u hemm numru ta' problemi li jistgħu joħorġu minn dan. Il-kwistjoni tal-kummerċ ħieles Idu norbtu wkoll mal-kompetizzjoni trasparenti fl-Ewropa. Nżommu qudiem għajnejna li għandna bżonn ta' ċertezza legali għal dawk il-kumpaniji li jixtiequ jżommu ma' dispożizzjonijiet tal-leġislatura. Da' leġislazzjoni. Naħseb illi irridu naħdmu fil-compliance policy sabiex nagħtu ċans lil kulħadd u punt ieħor u li dwar il-pożizzjoni dominanti ta' kumpaniji partikolari naħseb li l-prinċipju ta' sussidjarjetà għandu jagħti lil eh, l-istati membri li jkunu iktar stretti dan jidħol f'punt 11 tal-rapport tal-Kommissjoni dwar il-dispożizzjoni fundamentali eh, tista' twassalna sabiex niskopru il- tħaddim ta' kartels, nasab li dan ix-xogħol hawnhekk eh, jista' jkun utli ħafna. Għaliex eh, jekk se jkun bżonn ta' dan sabiex aħna nsilu nafu bl-attivitajiet li huma kartels, irridu naraw ukoll li dan ikun żviluppat u msaħħaħ għaliex il-proċeduri kollettivi kultant nġibu problemi ta' konfidenzjalità Punt eh, l ħar punt eh, li diġa ġi diskuss fil-rapport Lejner u anka Sur Sanchez diġa tkellem dwar dan. U anka jorbat ma segwitu li semmet anka Senjura Enteveld dwar il-pini u jakku mish qed jissarfu f'ta' pala deterrent. Id-dun sommus il-livell ta' proporzjon fejtħlu dawn il-pini u penali u l-Kummissjoni trid iżżomm dim għajnejha illi is-sitwazzjoni tidher illi qed tapplika l-istess miżuri għal kulħadd naħseb irridu noqogħdu attenti speċjalment meta jkollna l-SMEs mhux qed ngħid li għandhom jaħilsu ħafif, però rridu nadattaw għas-sitwazzjoni. jekk huma parti eh, mill-kartell l-SMEs fl-opinjoni tiegħi qed ikunu eh, affettwati b'mod sproporzjonat minħabba l-politika tal-Komissjoni eh, fil-waqt li l-kartels il-kbar illi jaqgħu taħt il-liġi tal-kompetizzjoni qed ikunu affettwati b'mod ieħor Forsi nistgħu nmexxu ċertu diskussjonijiet dwar dan il-punt. Thank you very much, Mr. Schwabs. Now I Grazie ħafna Sur Schwab, eh, Sur Lambert, eh, Signora Sur Lambert. Aziz kollegi, Signora Sofina, xtaqt namel ammont ta' Kommenti fuq dan il-rapport jina napprezza l-fat illi inti soffi tixtieq li zom saqajk mal-art u anka jkun hemm ċertu kontinuità ma' xogħol li sar qabel u mhux biss toħroġ rapport ieħor ma' numru ta' rapporti li diġa għandna u li ma tantx qed jintużaw. Din hija xi ħaġa li nista' napprezza. Xtaqt namel numru ta' punti dwar l-industrija. Naf li ma tixuqux li kolkom xi tip ta' shopping list imma rapport konsistenti, però nemmen ukoll li jekk nixtiequ li r-rapport ħalli l-impatt dan irid jorbot ma, ma realtà li qed jaffaċċaw dawn is-setturi. Ħan semmi ftit minn dawn is-setturi mela l-industrija tal-karozzi. Aħna rridu naqdu attenti għal fatt illi l-iskemi ta' għajnuna mill-istat illi daħlu fisseħ u jina nista naqbel maħħom mod potenzjali qed eh, eh, ifixklu il-kompetizzjoni fl-Ewropa. Però naħseb ukoll jekk aħna saqqux qegħdin f'pożizzjoni fej numru ta' kumpaniji tal-karozzi u mhux jiddettaw is-suq. Jekk qed jara anka l-fornituri li ħafna minnhom huma SMEs nistgħu naraw illi qed ikollhom pressjoni kbira mingħata l-OEMs u jekk anka naraw l-effett eh, fis-sitwazzjoni tas-suq, naraw li din is-sitwazzjoni mhix waħda pożittiva, jiġifieri il bargaining power tal-dawn iż-żewġ eh, naħat ma tidirx li hija bilanċjata. Nasab il-kriżi komplet taċċenwa eh, issa ħahdan il-punt. ċaħġa li rajna f'dawn l-aħħar xhur aħna nafu li għandna kompetizzjoni serja bejn il-retailers, però anke jekk naraw l-industrija tal-ħalib, nistgħu naraw kif il-prezzijiet qed jiġu dettati mhux l-iktar bej il-kompetizzjoni tal- fornituri imma ta' imma minnaħa ta' s-saħħa ta' min jiflaħ jixtri. L-istess jott għal l-industrija aħna qegħdin f'sitwazzjoni fej verament għandna kompetizzjoni għaliex eh, la darba l-operaturi jkunu għadin jaħdmu ikollhom il-liċenzja aħna t-naraw fil-xawisa fit-tariffi li eh, jimplementaw qed nippruvaw naħdmu f'dan il-qasam, però maħniex konvinti li qed u sitwazzjoni pożittiva fis-suq. L-industrija finanzjarja. Jekk inħarsu lej eh, l-intervent eh, pubbliku li sar bis-saħħamek, naħseb irdu naħsbu ftit jekk dawn l-interventi fixklux il-kompetizzjoni u iktar minn hekk jekk inħares fuq eh, tul ta' żmien Naraw ukoll li kellna numru ta' istituzzjonijiet illi uh, ma stajniex inħallihom ifallu. U bit-tisħiħ ta' din l-industrija li qed naraw bħalissa jekk aħna musar uh, aħna rridu nevitaw li jerġa' jkun din it-tip ta' sitwazzjoni jiena ġej minn kumpanija li uh, timpjega 400,000 4000 persuna naħseb illi kulħadd għandu jingħata l-istess ċans għaliex anke jekk inti kbir ħafna se jkollok l-istess zvantagġi oħra palma jistaw mbagħad ikollhom anke minnu zaħi. Jridu nagħtu ħarsa mill-qrib li dak skont is-settur huwa id-daqs xira tal- tal industal tal-kumpaniji sabiex naraw li ma jkunx hemm tfixkil fis-suq nkun nistgħu ngħinu l-sitwazzjoni meta jkun hemm il-bżonn. Kommenti dwar dak li int għal eh, mod ġenerali dwar lajnuna l-istat. Aħna ma rantx nappoġġaw dan it-tip nappoġġaw din it-tip ta' għajnuna. Din tista' tkun ġustifikata din għajnuna jew le. Tista' tkun ġustifikata għal dawk l-industriji li jkunu għadhom qegħdin eh, jikbru l-Airbus ma kienieċ tkun ta' suċċess kieku di ma gawdiċ mill-għajnuna minna ħatta l-istat. Mux għetnejt li issa l-lum ġurnata għata bżon din l-għajnuna, pero ma kienieċ tqum fuq saqaja s-sib triqita kieku din l-għajnuna minna ħatta l-istat ma kienieċ e, tinatala. Ġifiri, għawnek għanna situazzjoni kem pozittiva u lati oħra negattivi. fit teknoloġija favur l-ambjent dan is-setturi naħseb li għandna bżonn ta' għajnuna mill-istat sabiex nibdew niffurmaw is-suq. U la darba dan is-suq jifforma inkunu nistgħu inħalluh għal rajħ u nkunu nistgħu nirtiraw l-għajnuna. Jiġifieri rridu naraw l-istrateġiji, naraw kif eh, infasslu u anka mbagħad nirtiraw l-għajnuna tal-istat, però kollox fuqtu forsi jkollna bżonn u aħna hekk għamilna wkoll eh, li nużaw lajnuna ta' l-istat eh, sabiex nevitaw ċertu eh, katastrofi finanzjari diġa minn jihdan u diġa għaddejna minnu, pero rridu noqdu attenti meta nġu sabiex nirtiraw din lajnuna għaliex hekk nagħmluha kmini wis forsi nkunu qed infixklu lilu nfusna dak li nixtiequ naraw li nirtiraw u anka jingħataw flus lura u hija dik lajnuna li tingħata mill-istat fej il-politika tal-Unjoni Ewropea mhix tintlaħaq eżempju anka fil-politika tal-tibdil fil-klima. Ma nafx jekk din hix parti mill-politika l-kompetizzjoni imma naħseb li din l-għajnuna mill-istat għandha tiġi irtirata għaliex qed ifixklu Eh, l-isforzi kollha sabiex ikonna ekonomija favur l-ambjent. Ħanaddi dwar il-penali issa. Meta jkollok ksur għal politika tal-kompetizzjoni hemmhekk qed ngħidu illi jridu jkollna penali illi huma proporzjonati meta mqabbla mal-vantaġġ finanzjarju li wieħed jista' jkolli jekk wieħed ma igawdi minnu jekk ma jkunx meċa ma liġi ġifiri f'termini ta' negozju inti tiksar il-liġi teħel multa però ċerta jifdallek liħ tajjeb, ġifiri dan huwa tifsa biex inti tkompli tiksar il-liġi. U għalek, jekk il-kumpaniju musser jħossu illi il-fat li huma jintħlu f'kartell jew jaħarbu mis sistema legali ser twassalhom sabiex jieħdu riskju illi e, jitneħħew e, ma jkomplux joperaw e, din is-sistema ta' multi mhijiex ser tkompli taħdem tajjeb. Thank you, thank you, Mr. Lambert. Grazie, Sir Lambert. Issa, Sur Ferber, kħeġu. Grazzi. Staqt nagħmel xi kumenti bażiċi. Jiena naħseb li fis-sena 2008 kienet tassew importanti din is-sena f'dak li għandu xaqsam politika ta' kompetizzjoni fl-Unjoni. Il-kontributi li smajna minn għand kollegi oħra dan għamlu ħċar. Ġifiri, l-użu ta' regoli li binna dwarom dawn juru xifti ta' diskrepanzi. Ir-regoli tal-loba irridu jiġu ranġati xi ftit jew inkella jiġu interpretati minn ġdid. Anke dawk ir-regoli illi jinsabu fil-liġi primarja. Din hija xi ħaġa tassew interessanti għaliex din imbagħad ser twitti triq għal mod kif aħna ser nitrattaw kwistjonijiet oħrajn smajna punti ewlenin li semmew dan irdu nfakruh. It-tieni ħaġa għandna xi regolamenti tal-eżenzjonijiet li sena diħra rdu nirrevedhom. Jiena hawnhekk nixtieq li jkollna pozizjoni ċara bħala Parlament. Jiena ma kont kontent illi aħna xejna b'mod li naħna fil-grupp tiegħi provajna nibdluh. Hemm kwistjonijiet oħra x'nitrattaw. Iżda din hija xi ħaġa li tixprunana biex naġixxu. Għaliex wara 50 sena ta' politika ta' kompetizzjoni min-naħa tal-Unjoni Ewropea jew il-Kummissjoni Ewropea, aħna rridu nibdew nirriflettu dwar kif ek jidħol kif jitħol fis-seħi trattat ta' Lisbona, aħna nkunu nistgħu demokratizzaw il-twaqqif ta' dawn ir-regoli. Mhux se nitkellem dwar il-Kummissjoni, Iżda, ma jistax ikun li l-Kummissjoni Eżekuttiva tagħmel ir-regoli u mbagħad tgħaddi dawn ir-regoli lill-Parlament. Dan ir-rapport fejn is-Sinjura Infeld tista' tuża din l-opportunità biex tirrifletti jekk id-deċiżjonijiet tal-Kunsill mis-sittinijiet li taw is-setat il-Kummissjoni biex tagħmel dan, jekk dan tassew nistaw x'naqduh ma dak li aħna qegħdin nistennew mill-Trattat ta' Lisbona, ma rridx noqgħod nirfes kallijiet tal-Kummissjoni u l-mod kif huma japplikaw ir-regoli. Iżda l-mistoqsija dwar kif jiġu nfassa dawn ir-regoli għax realtà hija li kull pajjiż għandu d-diffikultajiet tiegħu. Per eżempju kif nistgħu nitrattaw l-SMEs, l-għajnuna tal-istat, komunitari, u xinejdu kol dwar l-autoritajiet lokali, għaliex L-autoritajiet lokali ta' pajjiżi għandhom regoli b'saħħithom jekk mhumiex eh, soġġetti għal regoli ta' kompetizzjoni minnaħa tal-Unjoni Ewropea jew le, dawn huma żoni xi ftit inċerti, u naħseb li konna approċċi speċifiċi fejn jridu eh, nkunu konformi. U aħna mhux se naċċettaw is-sitwazzjoni jekk l-awtoritajiet illi faslu dawn ir-regoli ma dawk illi japprovawhom. Irridu naħsbu kif ser naġixxu biex inkunu konformi ma' dan jiena naħseb illi l-politika ta' kompetizzjoni u appunta tluq tajjeb ħafna kif ħajkonna kommissarju ġdid dal-waqt. Aħna ser ikonna niddiskutu dan f'aktar dettalji jiena naħseb li rridu ikonna aktar sem tal-Parlament f'dan, grazzi. Grazzi, Sur Fever. Jina u koll ser nitkellem. U għalek aħna ser nar u bis senjora Perez li għadha kem qed biex titkellem. Jien naħseb li l-koll naqblu. Li aħna għaddejna minn perjodu diffiċli, perjodu ta' gwerra fejn ir-regoli ta' gwerra ġew applikati u regoli standard, regoli normali eh, ġew sospiżi. Fil-komunikazzjoni tal-Kommissjoni hemm referiment għal żewġ komunikazzjonijiet dwar l-ekonomija illi dawn ippruvaw jpoġġu xi ftit ta' ordni f'dan iż-żmien hekk diffiċli l-lan ta' dawn il-komunikazzjonijiet kif jgħid it-test huwa li jiġi żgurat li jkun hemm neutralità bejn l naturi differenti fissu u koll li jiġi evitat li kunem distorsjonijiet tas suq kif ukoll biex jiġi żgurat li dawn id u huma temporani. Jiġifieri dawn mhumiex miżuri definittivi, jena naħseb li kun idea tajba biex ir-rapporter jispeċifika u jgħid jekk dawn l-anijiet inkisbu xogħol. Jiġifieri il-Kummissjoni kisbet l-anijiet tagħha e kif ġew e, miktuba. Għatina ħaġa. Aħna għadin naraw e, strateġija taħruċ, exit strategy, kif nistaw narġaw nirritornaw għal ħajja ta' kuljum. Kien ikun tajjeb kieku dan ir-rapport kellu jurina jekk dawn il-miżuri temporanji tranzizjonali waslu għal benefiċċji permanenti għall-atturi wara dak il-perjodu għed diffiċli. Per eżempju, il-banek. Il-banek kizbu l-lajnuna tal-istat għal rikapitalizzazzjoni biex iżidu l-assi tagħhom. Allura ma jamis sens jekk dawn ikollhom vantaġġ kompetittiv wara l-kriżi. Jew inkella vantaġġ dak li għandu jaqsam kapitalizzazzjoni. Dan ma jkunx ġust Ma jkunx ġust illi il-banek jużaw lajnuna tal-istat. biex huma jieħdu vantaġġ fuq oħrajn. Ta' kollu li kelli xi ngħid issa is-Sinjura Peress. Mbagħad is-Sinjur Hubner ukoll. Sinjura Peres, jekk jużulu. Naħseb li għas-Sinjura Hubner anzi. Iva Surċen nixtieq nifraħ ir rapporter għall approċċ tagħha din is-sena naħseb illi meta aħna nħarsu lejn dan l-eżerċizzju li jsir ta' spiss ir-rapport dwar l-ECB dwar kompetittività naħseb illi u opportunità tajba illi aħna eh, naqdu kollox flimkien u nirriflettu biex niżguraw li rakkomandazzjonijiet tagħna qegħdin jistemaw. U għalhekk jiena xtaqt nitkellem u nixtieq insemmi tliet suġġetti. L-ewwel ħaġa. Din hija xi ħaġa li għandi għal qalbi jien. Iġifiri il kustjoni ta' kompetittività meta aħna nitkellmu dwar is-suq tax-xogħol din hija kwistjoni li aħna rridu nħarsu leha sena l-oħra u sena ta' qabel aħna rajnija din kien hemm sitwazzjoni ta' trainees Din hija sistema żviluppata ħafna għandha strutturi differenti u għandha effett fuq Wara dan kollu naraw illi l-multiplikazzjonijiet ta' internships l-aktar li tikkonċerna li l-żaza fis-suq tax-xogħol waslet għal titjib ta' kondizzjonijiet tas-suq tax-xogħol. Irridu wkoll naraw dak li għandu xaqsam kompetittività kif il-kumpaniji qegħdin jużaw dawn l-internships. Kif qed jieħdu vantaġġ minnhom. Huma qegħdin jieħdu vantaġġi minnhom dak li għandu xaqsam kompetittività. Suġġett ieħor huwa dak ta' kumpaniji kbar ta' distribuzzjoni. Sur semma dan. Kif ukoll il-fornitura dawn il-kumpaniji u l-mod kif huma jagħmlu negozju. It-tielet punt huwa xi ftit aktar ġenerali u diġà semma. Il-kwistjoni tal-mandat tal-Kummissjoni. Jekk inħarsu li definizzjoni ta' politika ta' kompetizzjoni, kif nistgħu ma nieħdux inkonsiderazzjoni realtajiet illi għandhom xjaqsmu dawk li qegħdin nitkellmu llum kumpaniji kbar ta' investiment. Aġenziji ta', kumpaniji ta' investiment, avukati, uffiċċji, fejn il-Kummissjoni qed tirrifjuta li tinvolvi ruha għaliex hi qed tgħid li m'hemmx kontradizzjoni ma' regoli ta' trattat. Issa jekk hemm xi problemi, jista' jkun hemm xi problemi bit-trattat innifsu. nifsu Kulħadd kuntent li jgħid li huwa wisq kbir biex ifalli iżda l-kompetizzjoni politika tal-kompetizzjoni missa qajmet il-problemi illi huma imposti fuq il-kumpaniji tagħna fuq l-ekonomija tagħna minħabba din il-filosofija nirdu naraw ġara fl-2008 kien hemm inkjesti settorjali li għadhom ma ġewx imnedija anke jekk il-Parlament staqsa biex dan dawn jiġu mnedija u din hija raġuni biżejjed biex aħna nagħmlu xi ħaġa dwar dan. Il-mod kif il-Kummissjoni u l-aktar DG kompetizzjoni u l-Kummissarju tagħha applikaw ir-regoli ta' kompetizzjoni meta aħna naraw każijiet ta' appoċ għal-banek L-idea hija li eh, għanna problemi kbar u aħna mhux ħanqodu nidħlu fid-dettal dwar regoli ta' kompetizzjoni meta għahna qegħdin napprovaw dan. Issa jiena żgura illi fil komissjoni n-nies l kemm qed jagħmlu biċċa xogħol tajba. Iżda xinejdu biex nevitaw li kunem konsolidazzjoni eccessiva fis-suq. Politika tajba ta' kompetizzjoni missa żgurat illi meta jkun hemm e, dawn il-kundizzjonijiet irridu wkoll naraw x'jista' jwassal għal problemi. Kieku għamilna analiżi tajba konna nindunaw li dan jaqa' taħt il-kompetenza tagħhom, pereżempju, hemm oqsma sħaf fejn ma jistgħu jaġixxu. Kieku kena nagħmluhom qabel kena nikoperaw per eżempju ma l-istati membri u l-autoritajiet. Allura naħseb termin ta' kompetizzjoni kien ikun aħjar jew iktar meħtieġ għas-suq intern fl-Ewropa. Biex ikonna kondizjonijiet aħjar li tejbu settur tal-banek issa tax havens, il-bonuses, l appoċa l SMEs, kif tafu iktar dim tistaw tgħidu l dawn kondizjoniet u huma tajbin ħafna. Iżda jekk eh, konna nfissruhom meta għom kien ikun aħjar. Jina naħseb il-rapport tal-politika ta' kompetizzjoni tal-2008 jrid ikopri dan ukoll. Grazzi, Sinjora Beres. Issa biex nikkonkludi, is-Sinjura Hibner. Sur President, skużani li għet li xtaqt nitkellem hekk malaj fl-aħħar minuta, iżda jien nixtieq nitkellem għaliex naħseb li dan huwa rapport tassew importanti, dan mhux business as usual. Dan ir-rapport qiegħed jiġi mħejji fi żmien ta' sfida jkolli ngħid, mhux żmien ta' sogru għall-għajnuna tal-istat eh, fl-Ewropa u l-politika ta' kompetizzjoni. Jiena nixtieq ngħid fil-qosor nitkellem dwar żewġ eh, kwistjonijiet marbuta mal-għajnuna tal-istat. Rajna li kien hemm żewġ pożizzjonijiet f'dak li għandu saqsam l-għajnuna tal-istat li ġew adottati jekk kif bdiet il-kriżi. L-ewwel ħaġa l-miżuri ta' riskju. Dawn ifissru illi dawn iridu jarġgħu jinbidlu fajnuna strutturali meta ovvjament dawn jiġu eh, mnedija hemm bżonn ta' dati ta' skadenza. Tieni ħaġa punt ieħor xi ftit informali marbut mal-miżuri ta' riskju kien il-benefiċċji li rċevew il-banek suppost kellhom jgħaddu għall-ekonomija reali u għalhekk illum jiena ngħid irdu niżguraw li l-istimolu fiskali jitlif l-istatus temporanju tiegħu. Jiena naħseb illi dan ikun żball. Aħna qegħdin nistennew żewġ impenji minnaħa tal-Kummissjoni l-ewwel ħaġa li tirrapporta dwar il-progress ta' dan il-proċess ta' konverżjoni. U t-tieni ħaġa analizi tal-limitu li bih dawn il benefiċi ġew ta' bilħa eh, moddija l ekonomija reali. Grazzi, Sur President. Grazzi, Signora. Ibna l-issa Kommissjoni forsi tixtieq titkellem. Brevemente, Signor Presidente. Um, I'm, I'm not going to comment on many of the jien mhux ser nikkummenta fil-dwar il-kumment individwali li semmew hawnhekk. Iżda ser nikkummenta dwar l-approċ ewlieni li ġi preżentat mir rapporter Ja naħseb li aħna nilqaw il-fatt li dan ir-rapport qed jiġi prezentat mod aktar koerenti u li l-fokus tiegħu ser ikun ir-rwol li l-Kummissjoni kellha sena l-oħra dak li għandu xaqsam il-kriżi finanzjarja. Dan huwa qasam fejn aħna fassalna regoli bażiċi minn qabel regolamentazzjoni tal-settur tal-banek u l-ekonomija reali. Aħna applikajna dawn ir-regoli u ħaddanna wkoll il-ristrutturar tal-banek biex intejbu l-variabilità u neliminaw restrizzjoniet ta' kompetizzjoni. Aħna nkunu kontenti li nirrapportaw dwar dan l-attività kollha, aħna wkoll sodisfatti, kuntenti li niddiskutu ma' rapporteru ma' l-Parlament dwar kif għanna nireagġixxu aħjar għal kummenti minnaħat tal-Parlament dwar rapporti annwali tagħna. Jekk fil-passat aħna ma reagġajn Nix reazzjoni tajba adegwata jiena żgur li fil-ġejjien iser ikonna reazzjoni aħjar. Nixtieq nirringrazzjak. Thank you very much, Mr. Stevan. Would uh, the rapporteur want to close the debate? Il-rapporteur jisqjala id-dibattitu Iva. Grazie, Sir President. Saħat għal li l-timetable li jena suġġerajt tista' tkun xi ftit żejda zejda, ambizjuża, jiena naħseb illi uh, hawn kunsens kbir meta naraw kemm tkellmu uh, kollegi. Jiena naħseb illi mill-interventi Aħna brinna dwar ħafna affarijiet. L-ewwel ħaġa, ir-rwol tal-Parlament Ewropew u l-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet jiena nilqa l interventi mis-Sinjur Feber u jiena naħseb li aħna f'dan ir-rapport ser niżguraw illi nsaħħu l rwol tal-Parlament Ewropew iżda fl-istess waqt nixtieq nagħmel suġġeriment. Irridu noqogħdu attenti biex il-Kummissjoni Ewropea ma tiġix esposta għal pressjonijiet nazzjonali politiċi. Jina żgura illi aħna nistgħu nsibu il-bilanċ eh, ġust hawnhekk. It-tieni ħaġa hija lajnuna tal-Istat. Hawnhekk ukoll jiena qed nara digri eh, grad kbir ta' konsens. Jena naħseb illi surbulen laqat il-musmar fuq rasu meta qal illi li tkun hemm possibilità li l-gvernijiet intervjenu. Jiena naħseb illi irdu naraw jekk lajnuna kienet effettiva jekk hija kisbitx l għanijiet illi kellha tikseb mhux biss l-kupru ekonomiku iżda kien hemm ukoll għanijiet oħra bħal pereżempju l-Green Recovery u il-benefiċċji tal-għajnuna tal-istat li jgħaddu għall-ekonomija reali. Per eżempju, aħna rridu nevalwaw l-operazzjoni sħiħa u nqabluha l għanijiet li suppost kellha tikseb. Naħseb li dan huwa tassew importanti. Jiena naqbel ma' Sur Buman li dan huwa rwol tal-awtoritajiet pubbliċi li intervjenu fi żminijiet ta' kriżi, iżda aħna qatt ma rridu ninsew li dan dawn il-flus ma jaqgħux mis-sema. Aħna fl-istess waqt qegħdin niffaċċjaw dejn pubbliku dejjem jikber, jikber veloċità qawwija hemm min jgħid illi dan mhux ħajjieħu snin iżda deċenji biex narġgħu nqumu fuq saqajna. Qegħdin niffaċċjaw deficits tal-budget u dan ifisser illi aħna m'għandniex nitkellmu biżejjed dwar edukazzjoni, l-ambjent, kura tas-saħħa, dinja xi ħaġa li aħna rridu nikkonsidrawha mill-qrib. Kull kull moneta li aħna nonfqu fuq l-istat, l-għajnuna tal-istat, irridu nonfquha b'mod għaqli. Imba dwar kwistjonijiet li jifdal, dwar per eżempju l-antitrust u l-mergers ma tantx semmew. Jiena wis inħoss li hemmhekk ukoll nistgħu nelħu ftehim. Wara li smajt dan id-dibattitu Jiena impenjata li kolli timetable aktar eh, qasira u nadottaw l-aktar tard f'Marzu għaliex dan ikollu aktar influenza fuq il-proċess kollu. U għalhekk jiena ser inħejji l-abbozz tiegħi eh, fit-tmiem il-ġimgħa biex ikun jista' jintbagħat għat-traduzzjoni l-ġimgħa d-dieħla. Mbagħad jinser nibata l Shadow Rapporteurs l ingliż Biex niprofaw naqdu kollox flimkien ma lajkem jista' jkun. Fl-aħħar nixtieq ngħid qabel ninsa li naħseb kien is-sur xwab illi semma illi jrid ikun hemm xi laqgħa tal-esperti. Forsi mhux eh, m'għandix tkun seduta sħiħa. Iżda xi laqgħa tal-esperti laqa tal miftuħa tal-koordinaturi u xaġa simili. Somma se nsibu l-format tajjeb. U nistiednu xi esperti, grazzi. Muchas gracias, eh, Sofi. Grazie ħafna, Sofi. Mela nalqu dan il-punt fuq l-agenda. Fuq il-rapport dwar politika tal-kompetizzjoni 2008. Issa ħan sospendi s-sessjoni għal 3 minuti sakemm isiru l-10 u kwart. Ħallim bat inkunu nistaw nieħdu l-votazzjoni kif għandna fl-aġenda. Right, um, we, we have a vote to take. Mela ħaniħdu il-votazzjoni issa. Nittamaw il-nħaffu. Kuħat għandu l-lista tal-voti. Phone is on. Can you not hear? Mintamx għat t-semawni, il-mikrofonu mixawl. Ja, mela podġaw ibsu headphones jek minton xa tisimawni. Right, members, are you, are you all, are you all ready? Membri, kolla bil-qeda, kolla l-esti, mela ħanivvotaw. Ħanivvotaw fuq il-rapport ta' Sul-Burman l-ewel fuq il-vet u s-sistema komuni tal-vet. Nittamaw li l-lista tal-voti hija tajba unek. L-ewwel vota hija fuq emenda numru 5 nista' dawk min huma favur. Kontra. Stazzjonijiet. Għaddit. Emenda 12 mant ix-xhur sir tirata ngħaddu l salvatazzjoni fuq il-kompromess numru. Itra favur kontra astenzjonijiet għaddit. ċanam, eh, tminja. Mela, il-bqija f'dan il-blok jaqaw naddu għal-emenda numru seba' dok favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddit. U dan ifisser li emenda numru 8 sa għana dwar emenda 2. Dak favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. U dan ifisser mela li emenda 10 taqa. Emenda 3 ġiet irtirata, emenda 11 favur? Le, emenda 11 ta' 10 a telqet. Mela. Għanna emenda erba' sa dak favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit ukoll. Nivvotaw issa għal kieġibkom tis ħanivvotaw fuq il- Testa kif ġie emenda dak favur? Kontra? Assenzjoniet. Daka ċarament għadda u il-vot fuq rezoluzzjoni leġislattiva sta dak favur? Kontra? Assenzjoniet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 hearing, of the hearing of the All right, we, we, we can now move on. Sewa, mela. Naddu issa smeħ publiku, seduta publika. Mandiġ dubju li ħajkolna bżon ħin kollu għad diskussjoni taħna, l-fat li ħan nibda minuta qabel li fisser li nkun nista neħles mill-formalitajiet u nibdew bis-sustanza mill-ewwel imbagħad. Mela taw nisa dom jitċaċċiraw bejnietom imma bżonn nisa nsibu daqsxejn poskom, jekk joġobkom ħalli nibdew. Kjoġobkom. Imnalla għandna xi żewġ minuti żejda. Mela, l-x'se nagħmlu? Id-dispożizzjoni, il dokument li għandu CVs tal-kellima tagħna huma disponibbli, ġifieri m'hemmx għalfejn qed għan fit-tul ħalli kollhom iktar ħin biex jitkellmu. U jgħidulna kemm huma fil-fatt oraturi tajba. Mela ma' huma disponibbli, m'hemmx għalfejn introduċihom il-kellima tagħna imma nista' u huma qegħdin bil-qeda hawnhekk fin-nofs fir-raba' ringiela. Ġifri, għedni jisom fin-nofs fejn hemm kuraturi fuq iż-żewġ naħat għal min irid jarhom. Wara l-introduzzjoni tiegħi ħanaddi għal-rapporter fil-qosor is-sur Gawzes jgħidilna kentej mbagħad ħajkolna qisu sija. Fejn il-kellima tagħna ħajdunna tagħhom nitlobhom biex iżommu mal-ħin. U għanna wkoll kopji tal-prezentazzjonijiet tal-kellima li jistgħu jingħadżulkom b'mod elettroniku. Is-sur Hoffman il-viċi ehm, segretarju ġenerali ħajtkellem flimkien ma' sinjura li qed tirrappreżenta trade unions. U ovvjament passol tullaqa qed tiġi upstreamed. Jak dawk minnkom ma tafux l-ewwel tal-evalvazzjoni ta' impatt komissjonat mill-Parlament ġi publikat u t-tini wieħed huwa mistenni li joħroġ lejla aħħar ta' dan ix-xahar ma naħsibx li għandi għalfejn noqgħod nidħol iktar f'dettall dwar il-proċess issa Lesta li ngħaddi mela kelma lil sur Gawses, il-rapporter tagħna biex jgħidilna kemtejn ta' traduzzjoni. Merci, Madame la Présidente. Grazzi, Signora President. Kollegi, nistanżon fil-qasar ħafna naħseb li il- punt tal-lum huwa fil-fatt li l-kellima ehm, tagħna jatuna d-diskors tagħhom fuq dan is-suġġett. Il-kamp ta' applikazzjoni tad direttiva hija waħda wiesa li tkopri kollox fil-fatt li ma jaqax taħt id-direttiva l-oħra. U ħafna ġrabi kunem eh, interessi konfliġenti is-Sur Gabels fil-fatt kollega tiegħi Sur Gabels għalinna l-aħħar darba illi kienem pressjoni kbira u involviment mill-gruppi ta' pressjoni u jien għadnet nirċivi n-nies għal-laqat Pero jkolli najt li sa' Diċembru ma tantx għandi ċans jien għaliex għandi eh, iż-żmien kollu minn issa sa' Diċembru ta' din is-sena bbukjat. Fil-workshop tal-lum qegħdin nistennew kommenti speċifiċi dwar xiex aħna favur il-leġizlatur mhuwiex omnixxenti. Iġifiri xoħal li jagħmel huwa dejjem bazzat fuq informazzjoni, esperjenza u data biex wieħed jipprova joħroġ rapporti li jkunu prammatiċi, speċifiċi u indirizzati biex em iser humoħ ċittadini tagħna. In-nies li qegħdin jiġu għandi u jgħidun li d-direttiva tajba ma mbagħad bil-mod il-mod. Bażikament isibula difett f'kull punt u virgola. Fil-kriżi eżistenti anke jekk il-hedge funds ma kinux il-kawża tal-kriżi xorta kellna nippruvaw nirregolaw l-oqsma kollha finanzjarji ma nistgħu nħallu xejn barra mir-regolamentazzjoni issa. U din ir-regolamentazzjoni trid tkun effettiva u speċifika kemm jista' jkun. Aħna hekk naħsbu meta nisimgħu l-esperjenzi u l-kummenti tagħkom. Grazzi. Very much. Grazzi ħafna. Dan ifisser mela li issa għanna fitħin Zejja ta' dispożizzjoni tagħna sewa ħafna l prezentazzjonijiet ħajkunu fissem Ajosko u Size l-ewwel għandna Verina Ross illi hija il-co-chair ta' Task Force tal-Hedge Funds Oversight tal-Ajosko imbagħad ikwa naddu wara għattini parti ta' prezentazzjoni, pero eja nibdew Verina, grazzi. Signora President, u l-għadwa tajba kullħat jina tassew kontenta li intlab biex nipparteċipa unnek illum jina Verina Ross u jina id-direttur ta' l autorita ta' servizzi finanzjarji mejna u koll il-co-chair tal-IOSCO u entitajiet relatati illi ħarġu rapport dwar l-oversight iktar kmini din is-sena task force ġiet maħluqa minna jasko fuq talba tal-G20 sabiex minna kwestjonijiet li għandhom xjaqsmu ma' entitajiet finanzjarji mhux regolati minħabba l-interess partikolari tal-G20 fis-hedge funds il-task force iddeċidiet minn kmini biex tiffoka xogħla fuq il-hedge funds u mhux toqgħod tidħol fuq entitajiet u fondi alternattivi bħal huma il-private equity per eżempju li ġieli ħadmet fuqhom la joskow qabel, però fl-aħħar rapport tagħna li ġi pubblika f'Ġunju ta' din is-sena għedna li ħafna mill-osservazzjonijiet u konklużjonijiet li diskrivejna jistgħu jkunu applikabli għal partiċipanti oħra tas-suq ukoll entitajiet oħra li għandhom jew jikkontrollaw ammonti kbar ta' kapital privat il differenza bejn private equity u hedge funds hija wkoll importanti meta wieħed iħares lejn id-dettalji tal-proposti. Lewa qed nixtieq nisħaq illi hemm ħafna punti komuni bejn l-anijiet ġenerali ta' l isco għal regolamentazzjoni tas settur tal-hedge funds u dawk li jinsabu fid-direttiva. L-għonet, kemm ix xogħol tal-ajosko kif kol ħajja direttiva sa ċertu punt huma tweġġibiet għal kwistjonijiet li tqajmu waqt il-kriżi finanzjarja preżenti u tnejn li huma jieħdu ehm, jitilqu jieħdu bħala puntat lu l-impenji ta' mexxejja dinjin fil-ġewxin biex jitejbu l-oversight regolatorju Per naħseb li kemm l-autoritajiet tal-Unjoni Ewropea anke jaskar jirrikonoxxu din il-kriżi finanzjarja attwali mhijiex kawżata mill-hedge funds, ir-rapport ta' konsultazzjoni tagħna li ġie ppubblikat f'Marzu 2009 għamel dan il-punt bċertu qawwa wkoll ġi rikonoxxut, però l-attivitajiet tal-hedge funds issa jkun illi amplifika l-konsekwenzi tal kriżi anke minħabba li ħtiġa tal-hedge funds sabiex Wieħed ikun jista' ixogħol il-pożizzjonijiet minħabba restrizzjonijiet ta' likwidità biex jindirizza margin calls jew kalla talbit sinifikanti għall-investituri. Jista' jkun hemm riski potenzjali li joħorġu mill-hedge funds fis-suq finanzjar dan jiġu indirizzati tajba permezz ta' azzjoni regolatorja globali. Punti oħra li għandhom in komuni li jeskow direttiva hija l-ħtieġa għall-autorizzazzjoni reġistrazzjoni ta' hedge fund managers u għandu bżon ta' standards a livello li konsistenzi għall-autorizzazzjoni reġistrazzjoni u il-supervizjoni. E, Josko jasbu kolli għamżon ta' trasparenza għall-investituri dak għandu xieqsa ma' strategji hedge funds inkluż l-allokazzjoni tassi politiċi prestazzjoni dak kollu importanti ħafna ħna fajosko identifikaw ukoll affarijiet li għandhom xieqsmu mal leverage, valutazzjoni tal-assi, ġestjoni tal-riskju, l-importanza tal-kooperazzjoni supervizorja. Pero ma narawx il-ħtieġa li jkun hemm limiti komuni fuq il-leverage u laqas li jkun hemm livelli partikolari għal rekwiżiti ta' kapital għal fund management. Għajosko direttiva jiffuka fuq l ħtieċ li regolaturi kollom eh, dritt li jġibu informazzjoni mill head fund manager sabiex jippermettulhom jevalwaw eh, riski sistemiċi potenzjali minn dawn eh, l-atturi. Fil-waqt li ħafna punti komuni bej l-IOSCO direttivi hemm ta' differenzi wkoll l waħda ovvja importanti hija dimensjoni globali sa ċertu punt naf il dina hija inevitabbli l-ħaġa li xanna ċertu perspettivi differenti. Arasko ma tħalix lej l-affarijiet mill-enti Ewropea, aħna rridu naċċertaw li kunem standards globali, però l-Hedge Funds Oversight Report tal-IOSCO tajt li kunem Standards regolatorji differenti bej il-ġurisdizzjoni u importanti li nisħu li miżuri u standards regolatorji għandhom bżonn ta' azzjoni u applikazzjoni kollettivament globali. Għax l-industrija hija eh, glo waħda globali fil-fatt. U dan tisir biex nimminimizzaw ir-riskju tal-arbitraċ regolatorju jkun hemm level playing field irrid ikun hemm kooperazzjoni pragmatika u u li tagħmel sens loġika eh, sabiex nippreservaw ekonomija dinjija u dan kollu għandna bżonnu li jsir b'mod konsistenti. Dawn l-standards globali influenzaw l-approċ ibbażat fuq il-prinċipju tal-IOSCO fil-rakomendazzjonijiet fil-finali u ma tal-livell għoli, imma soddi bizzejiet biex ikun hemm eh, rekwiżiti nazzjonali u reġjonali issa beda l-proċess tal-implementazzjoni sabiex jara kif il-membri tal-EOSCO qegħdin jimplementa l-prinċipji li qbilna dwaru aħna qegħdin nagħmlu dan biex kemm jista' jkun l-approċċi eh, regolatorji f'dan is-settur ikunu eh, ta' natura globali u mhux jinsew. Dak li jkun hemm f'pajjiżi terzi, dak li jsir f'pajjiżi terzi, jridu jkunu simili għal dawk tal-Unjoni Ewropea u fund managers li ma jkunux fl-Unjoni Ewropea jkunu xorta jistgħu jibbenefikaw missu Ewropej. Naf li l-kwistjoni ta' pajjiżi terzi hija eh, topika f'ħafna dal-aħħar pero nemmen li eh, approċċi regolatorju mhux diskriminatorji kollhom benefiċċji sinifikanti għall-investituri u konsumaturi fl-Unjoni Ewropea kif ukoll kumpaniji konċernati. Imbagħad punt ieħor fejn naħseb li ma naqblux biżejjed bejn la josko u d-direttiva hija differenza bejn tipi differenti ta' Eh, fondi ta' investiment alternattivi, prinċipi ta' Jasko ma' fukati b'mod partikolari fuq settur tal-hedge funds u mux fuq dawk alternattivi, għalek ma' sepp li rnexxina nakkomodaw b'mod ċar il-mod kif il-hedge funds, il-managers tagħhom, il-advisors u prime brokers fil-fat u l-oħrajn li jiprovdu il-fondi jaħdmu bejnietom u jinteraġixxu. Għana id identifikaw riski potenzjali relevanti u n-proponu wkoll azzjoni regolatorja li tista' taffi il-problemi li jeżistu. Kifat hemm differenzi bej private equity u l-hedge funds, aħna ma għedin nippruvaw nagħmlu xi mudell partikolari fuq il-fund manager, dana ovvjament jafu kun diffiċli ħafna. Jina xtaqt li nirrevedi s-settur b'mod separat u anke noħorġu rapport separat. Nittama li spiegajt tajjeb il-punti fejn naqblu bej la joska u d-direttiva anke fejn ma naqblu xo issa il-qoddim meta jkollna sessjoni ta' mistoqsija u tweġiba nkunu nistgħu nitkellmu żjed fid-dettall dwar dan grazzi ħafna verina dan juri kemm hu diffiċli li wieħed iżomm mal-ħin għax dak kien bistu fil-fatt il-ħin li kella kellna xi ta' kriżi biex nippruvaw nħejju l-kompjuter preżentazzjoni li miss u għalhekk inti stajt tiggwadanja daqsxejn minn dan. Issa, il-kellim li jmiss għanna s-sur Edi Weimerx Une Vous du temps, Mistaqsija, President, għat t dwar il-ħin. Imma żewġ alloggi li għandna fil-kamra illum l-10 naqsin 10 dal-aħħar sija mill-inqas. U il-minotiru mhux jitxal u ġifiri forsi tkun idea tajba kieku xi ħadd jirranġam għar l-arloġġ li għandna għawnek biex ikonna numru ta' minuti. Iva, naħseb li nistaw namlu meta jibda kellim li jmiss. Unħarġaw nġu fuq l-iskeda oriġinali li kellna, ġifiri l-11 naqsin kwart, jek nibdew il-ħin nibdew l-arloċ u naraw l-ammont ta' minuti eh, li qed jieħu kulħadd inkella jkollkom tħarsu lejn l-arloġġi tagħkom stess. Il-kellim li jmiss għandna Suredi Weimer xur huwa il- president ta' Caesar, ma nasibx li għandu bżon introduzzjoni jizjat minnek, jien għallu li l-ħa jikunu għat indawru maħna l-slides għalik, ġifir ma tkun taddi minn slajda l-oħra, ikollok tajdilna, jew għalmenu tamlilna sinjal għalli nkunu nistaw ndawru għam. Mela, fidejk għadi. Grazie ħafna, Signor President, jena Tassew kontent li ninsab hawnhekk f'din is-seduta daqshekk importanti u meta qed inħares li l-kamra madwari għandna kamra pakjas hawnhekk. Ħanipprova nikon ħanipprova l-ħin kemm jista' jkun President. Ħanibda l-ewwel net biex insaqsi li l-nifsi għal fejqija ta' u dina mhix ċara ħafna li Caesar sissa ħa' pozizjoni fuq dan is suġġett fil-fat Caesar mhuwiex assoċjat ma' xogħol fuq livell ta' kunsil u mem l-ebda opinjoni li jiena nista' nressa fis-sem Caesar. U din hija ħaġa stramba lix eh, jiena rrid nitkellem dwar kwistjoni li fil-fatt m'għandix il leġittimit li nitkellem dwar l-opinjoni t-statati hija waħda personali li iktar akademika u nittama li tkun tista tifmu il-pozizjoni tiegħi. Ġifri provaw ifmu kjoġobkom id-diffikultà. Ħan prava nressaq ċertu idejat li jistaw jkunu t interessa likom. Mistenna għaddi 27 slide kolla li ħejjejt għax nkella ma nieqaf qatt. L-ewwel ħaġa li rridu ċari fuq l-għanijiet li aħna rridu nimxu magħhom u hemm ħafna għanijiet l-ewwel waħda ir-riskju sistemiku kulħadd jaqbel li dak li għandu jsir għandu jsir. Imma fuq il-kondotta tassu dal ħarrajna illi Um, insider rings li hum iktar attivi f'dan il-qasam. Rajna protezzjoni tal-investiment li eventualment ħajġu offerti l-pubbliku dawn il-hedge funds. Ġifiri hemm kustjoni ta' relazzjoni bejn usits u kollu dan ħan iżviluppaw sistema li ħad tkun inqas importanti mill-usits. Imbagħad il-kwistjoni tal-governanza ma ġiġ trattata laqqas u rridu ngħidu kemmtejn ukoll fuq ir-riski prudenzjali li forsi jkun aħjar kieku iħarsu lehom dan superviżuri bankarji l-ambitu. Issa l-ambitu kif għanna fil-proposta tal-Kommissjoni għal xina ma naf xejn u ma rajt xejn apparti proposta tal-Kummissjoni milli nista' nifhem għadha ħaj jiġi pubblika dokument ġdid imma dan m'għandu x'jaqsam miegħi l-ambit huwa wieħed wiesa u ma nafx hekk din ħagġa ħaġa tajjeb għaliex qisna qegħdin nitrattaw wisq affarijiet hawnhekk. Private holding companies kif għandna ħafna fl-Ewropa dawn jaqgħu taħt id-direttiva jew le mbagħad il-mistoqsija l-oħra hi ċertu investituri bħal dok tal-venture capital u koll probabli għaw taħt id-direttiva. U għanna bżonnu koll ta' segmentazzjoni. Minnaħa fuq il-private equity dik hija ħaġa oħra mbagħad nazzjonali aktar fil-qosor mbagħad hemm ukoll il-kwistjoni ta' l-exchange trading funds li huma passivi. Issa, dejjem bajn waħda fuq l-arloġġ. Ir-repożitorji għal hedge funds huma aktar stretti minn dak tal-USITS illi huwa strument pubbliku eh, mifrux ħafna. Jina naħseb li jdu jkunu tnejn l-istess, u għalmenu l-USITS ma jkunx iktar protett mill hedge funds l-idea tiegħi hi ejja ma nintroduċċux din il klawzola kif inhi llum, obligu. Imma introduċu sistema fejn ikollok regoli iktar stretti dwar due diligence. U dan ikunu aktar stretti jisiru aktar stretti mill-autoritajiet futuri f'dan il-każ eżma li jistgħu jkunu attivi għalhekk forsi intom tistaw issaħħu dan ir-reġim skont il-ħtiġijiet li intom tidentifikaw. Il-kwistjoni tal-evalwazzjoni u hija importanti naħseb li jkun utli Speċjalment f'dawk il-oqsma tal-market to market bħal fil-kas tal-usits. Dan kollu wassal għal level playing field. Waslu biex jalqu ħames <laughs> minuti tiegħi. Issa l-private equity funds dawn huma affarijiet differenti, però minn hekk ukoll għandna mistoqsijiet, qed nara żewġ mistoqsijiet illi rajnijom fil-qosor ħafna konflitt ta' interess anke fil-fazi ta' preakkwizizzjoni. Ġifiri min ħajirċiv informazzjoni dwar xiex, un bat għamil kwistjoni u kol ta' leverage eccessiv, mux qed namel għawnek, mux qed nħu pozizjoni ta' valuri ma' naf dawn jeżistu u rridu namlu xaġa dwarhom. Un bat kwistjoni ta' l-activist investor fil-ġamma f'postijiet oħra ġiġi diskussa ħafna. Però dina ma ġietx eh, trattata f'dan id-direttiva mhix biss il-kumpanija il-ġi leġiżlazzjoni tal-kumpaniji li għandhom jiġu trattati hawnhekk. Xol xogħol ma' shareholders bħalissa qed jiġu diskussi wkoll anke fir-Renju Unit sempliċement nixtieq ngħid li tiktar iktar Issir xogħol fuq dan ir-rigward. Skużani tal ħadd minuti żjed minn ħin. Um, I'm sure that, that some of these issues Grazzi ħafna m'għandix dubju li nkunu nistgħu niddiskutu iktar dawn l-affarijiet waqt il-fażi tal-mistoqsijiet malajr malajr ngħaddi għal-kellim li miss Robin. Għan iskalmu s dwar kustjoni depozitarju ta' pajizi terzi għana Robin Oliver illi huwa l-kap ta' The state Street Bank u l MEA Compliance. Thank you, Madam Chair. <laughs> Uh, I'll try and make it snappy. Uh... Grazie, Signor President, Hanadjer. Grazie tal-li tajtuni din l-opportunità biex nidiskutu din il-kwestjoni ta' pajjiżi terzi kif tafu jiena il capital compliance dwar l-Afrika u il-State Street Bank u għabbażat f'Boston fej għandu preżenza Ewropea qawwija. Aħna noperaw f'27 pajjiż. Għana 13.3 triljun dollari taħtna u jien għandi 6200 kollega illi għadin fl-Unjoni Ewropea u l-lum talbuni biex inkopri tlet oqsma mill perspettiva tal-pajzi terzi il-delegazzjoni u kol ta' attivitajiet, private placement, etc. Il-punti inizjali tijaj huwa illi naqbel ma' l-armonizzazzjoni ta' attivitajiet. Trasparenza tas-suq hija xi ħaġa li għanna naħdmu għalija u koll u rapportar fuq il-riskju sistemiku jgħamil ħafna sens. U dan ir-rigward naqbel mal-perspettiva ta' Caesar. Aħna naħsbu li hemm ċertu punti tajbin fil-valutazzjoni u anke hemm responsabiltajiet ċari. Aħna ovvjament favur depozitarji dipendenti u naħseb illi ir-reġistrazzjoni tal-EFMs huwa xi ħaġa li bdiet f'ċertu pajjiżi u għandha titkompla ma' kull imkien. Però hemm ċertu eh, aspetti ta' direttiva illi huma fil-fatt punti dajfa. Li wieħed jinkorpora preċedent leġislattiv f'din id-direttiva nixtieq. Fifat ngħidilkom li reġim tal-usage ħadmet tajba matul is-snin u ħad tibqa' taħdem tajjeb ukoll. Għalhekk dan naħseb li huwa mudell tajjeb għal leġiżlazzjoni fil-futur. Issa, rigward depository liability. Kastidin hija biss wieħed minn dawk l-entitajiet li għandhom ruol f'dan ir-rigward. U l-inċident, l-accident serju, però uniku li kellha dal-aħħar kienet biss wieħed għaliex fil-apparti minn hekk dejjem kellha rekord tajba ħafna kastudjent. spiċċat ħadet rispons sproporzjonata għal kwistjoni waħda biss. U dana joqtol il-modell. Naħseb illi jista' jkun hemm frammentazzjoni min jitlaq is-suq u anke riskju ta' konċentrazzjoni hemm riski sinifikanti għas-sistema jekk wieħed jagħmel responsabilta liability stretta wisq. Naħseb li dan jimpatta f'impatta iżjed jkollu impatt iżjed fis-swieq emerġenti nafu li l-Unjoni Ewropea għandha swieq emerġenti fiha nfisha ġifieri huwa importanti għalihom li jkun hemm il-kastidi f'dawn il dawn is-swieq. Naħsbu li l proposta fuq depository liability kif tnaqqas il-protezzjoni u l għażla tal-konsumatur iżżid l-ispejjeż u fi żmien ta' iżjed eh, responsabilta naħseb illi l-investitur fl-aħħar mill-aħħar bispiċċa jbati. Din id-dispository liability bħalissa naħseb illi issarraf fi prezz għal ħafna. Għal meta tħares lejn l-istampa kollha. Nasab illi daqsxejn ta' attenzjoni u naħdmu kif ħdimna fil-passat fil-usits jafu jservuna wkoll fil-futur. Imbagħad talbuni nitkellem ukoll dwar id-delegazzjoni. Nasab li huwa importanti li aħna nistaw nistgħu niddelegaw matul il-katina ta' valuri kollha tagħna għandna ħafna entitajiet u swieq illi jistgħu jgħinuna biex innaqsu l-ispejjeż u nagħtu servizz tajjeb li kulħadd ġifri għanna bżonn ta' din id-delegazzjoni attiva. Anki fl-Unjoni Ewropea. Aħna naħsbu li depositories u jiprovdu servizzi ta' due diligence u għanna komplu naraw dan dan il-due diligence u d-dim, dan inkludi kol kolunkwe għazzi taħt il-kontrol tagħna. Aħna nixtiequ li jkun hemm standards ta' delegazzjoni anke fl-Unjoni Ewropea, għalissa dan jidher li mhux daqshekk ċar fil-fatt. Imbagħad l-aħħar punt li xtaqt nikkumenta fuq huwa l-private placement importanti li nisfqu li ġara darba aħna naraw raġuni kif eh, dan ħadem tajjeb fuq sma oħra qabel inżommu l-affarijiet kif inhuma u kif qegħdin jaħdmu bħalissa għandhom jibqgħu jaħdmu anki l-qudiem għal dawk il-fondi kemm fl-Unjoni Ewropea anki l-barra mill-Unjoni Ewropea dan jinkludu ġifieri anki fund managers. Nasab li jkun utli għall-investituri li jkollhom aċċess għal fondi mill kullum kien madwar id-dinja. Però li nillimitaw l-għażla f'dan il-fażi naħseb li tkun taħsara konsumatur li jinsabu f'ambjent fejn il-ġenerazzjoni ta temmija importanti ħafna. Aħna nixtiequ illi dan il-private placement regimes sibqa' għaddejjin anke fil-futur. Naħseb issa l-aħħar punt tiegħu illi bħalissa għandna suq miftuħ illi jaħdem tajjeb f'dan ir-rispett jista' jkollu bżonn ta' regolamentazzjoni akbar ċertu waqsmu dan nistgħu nappoġġaw aħna. Però rridu nżommu l-għażla tal-konsumaturi. U nżommu l-ispejjeż involuti eh, għal minimu uh, Thank you very much. Um, um... Grazie ħafna xtaqt ngħid illi Robin kellu allokat 10 minuti u mhux ħamsa. U għalek, inna xilonka jisbicċa qabel il-ħin tijaw. Mela forsi dan patu l-umbat meta nġu għal-fazi tal-mistoqsijiet. Il-qasam li mis ija eh, kemm minnaħat tal-beħ kif ukoll tax-xiri. Din il-prezentazzjoni ħajtina s-sur Bern u wkoll għandu 10 minuti u jekk jixtieq iżom iktar fil-qosor dan il-ħin nistgħu nikkompensaw għalih meta ngħaddu għall-mistoqsijiet. Skużawni tgħid il-President, 5 minuti għandu allokat is-sur Barn. Umbat 10 minuti dedikati li kellim ta' wara. Grazzi ħafna tal ta' l-istadina ta'kom jina Anthony Bern mid-Deutsche Bank u jina ser nitkellem dwar il-situazzjoni minnaħa tal-beħ. Mela, ħan nitkellem dwar tliet komponenti l-ewwel osor eh, spiega fil osor dwar il-prime brokerage, mbagħad dwar l-AIFMD l-punti pozittivi pożittivi u anka it-ħassib umbat e, tweġiba l-mistaqsijiet minna tar rapporter sur Gorges. Mela, ħanibda dwar il-prime brokerage dan huwa terminu ġenerali li diskrivi firxa ta' servizzi finanzjarji, servizzi li inkludu l-clearing, il-custody, l-asset servicing, il rapport ta' klienti, financing, securities, lending u uh, f'każijiet iktar żviluppati l-introduzzjoni tal-kapital risk management advice u consulting il ħsib huwa eh, illi ikun hemm eh, tħur raġonevoli fil-waqt illi naċċertaw illi l-client fund eh, ikun jista' jħallas is-self li jkun ħa. Fil-kriżi finanzjarja, telf tal-kreditu minnaħa tal-prime brokerage lending kienu verament żgħar u għalhekk nistgħu ngħidu illi ħadmu tajjeb ħafna Pala investitur il-prime broker huwa fokat ħafna sabiex jaċċerta li l-assi jkunu kontrollati u li l-self ikun imħallas. Il-regolament tal-AIFM ser jgħin f'dan ir-rigward u d-Deutsche Bank ukoll. Eh, u d u koll qed jgħin din industrija tal-prime um, brokerage. Dwar it-tieni punt l AIFMD l-industrija tagħna tappoġġa bisħiħ l-għanijiet ġenerali ta' direttiva li tinkludu wkoll ifukar fuq il-systemic risks, l-investor protection u l-armonizzazzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Il-reġim konsistenti globali huwa wieħed eh, bżonnus ħafna u dan ġi rifless ukoll fil-istqarrijiet pubbliċi mingħata tal-G20, ECB u l-IOSCO. L-industrija tappoġġa reġistrazzjoni tal-hedge fund managers il-tqassim tal-data eh, relevanti li regolaturi u għawn eh, iktar kommenti u koll eh, xaqna diktar kommenti dwar dawn l-erba punti li semmejt, pero dawn sal-kolla tinqassamon bil-miktub. Dwar il-depositories, dan hemm tħassib kbir li d-depositories ser ikun eh, responsabbli għal riski illi huwa ma jistax jikkontrolla. Il-punt liħor huwa il-marketing u l-equivalence criteria il-professjonisti tal-Unjoni Ewropea, l-investituri, serjajna sabiex eh, eh, fondi tal-pensjoni, ġifiri l-pensjonanti tal-Unjoni Ewropea, ikunu maqtuwa b'proporzjoni kbira eh, mill-sitwazzjoni eh, preżenti. It-tielet sezzjoni il tweġiba li rapporter sur Gozes l-ewwel mistoqsija naħsbu hija marbuta eh, dwar il-definizzjoni possibbli tal-prime brokerage Sfortunatament il-labbozz preżenti mhux qed jirrifletti dan b'mod prattiku. Jew mhux qed jikkonsidra il-konflitt eh, bejn li qed jipprovdi il-finanzi u l-kustodja. Jiena xaqt ninnota wkoll l-investitur eh, għandu tħassib fil-rigward ta' single depository. Sfortunatament, la bossa direttiva mhux qed jappermetti dan u qed uh, kollu affedem ikbar fuq ir-riski. It-tieni mistoqsija dwar li ma tip ta' arranġamenti jeżistu bej l-IFM u l-Prime Brokers li jadixu bħala custodians. Il-ftejjim jispeċifika termin finanzjarju responsabiltajiet ta' kustodja U tret mistoqsija torbot ma' regolament tal-Prime Progress fejna fien dawn il-Prime Brokers kollu ma' reġistrati u u su hemm supervizjoni. Id-Deutsches Prime uh, Brokerage hija supervizata fosta fost oħrajn mill-Baffin FSA u l-SEC u r-revizjonijiet jiffuka ħafna fuq risk management. Il-raba mistoqsija dwar l-informazzjoni ta' u l-regolaturi Edu jinattaw tinata eh, attenzjoni speċifika l-managers diġa jiprovdu Ehm, livelli sinifikanti ta' informazzjoni marbuta ma' riski lill investituri u l-korpi ta' industrija bħal AIMA u l-HFSB jinkoraġixxu li jkun hemm informazzjoni tajba. L-ħar mistoqsija dwar eh, l-obbligazzjoni tal legali tal-Unjoni Ewropea. L-industrija hija regolata ħafna diġà u aħna miftuħin għad diskussjonijiet uh, ulterjuri. Pala konklużjoni xe ringrazzjakom tal-ċans li tajtuni u Deutsche Bank huwa impenjat li jkompli b'dialogu miftuħ. Ħanaddu Assur Markus Miderhoff li huwa rappreżentant tal-Alliance Global Investors Europe GmbH. Jina s-sur Markus Midoff, jina nħossib il-Legal and Compliance Eh, fiħdan alliance Global Investors Europe. Aħna għanna asset management eh, għawi fl-Stati Uniti u fil-punti għawleni fl-Unjoni Ewropea. Jekk aħna nħarsu lejn eh, meta ħarisna lej AFIMD, Aħna anka l-kumpanija ta' assigurazzjoni tal-Alliance Group jaħsbu illi hemmhekk il-hedge funds mu mux eh, puntawlini għalek il-kwistjoni tiegħi hija lej IFMD u definizzjoni li niġbru fija il-non-users u għalhekk tkopri non usage investment u għalhekk dan iwassal għal ħafna diffikultajiet fil-grupp tagħna aħna fil-bidu eh, organizzajna l-anfusna fuq livell globali, nipprovajna niġbru l-esperti tagħna mis-setturi speċjalisti mill-esperti tal-kumpaniji għal klijenti fl-Ewropa u Dan issir ħafna iktar diffiċli jew kważi kważi impossibbli jekk id-direttiva tibqa' hekk kif bħalissa mfassla bħalissa. Biex intikom eżempju preċiż illi naħseb illi dan il punt qed ikun injurat, aħna qed nimmaniġjaw fondi ta' investiment Asia Pacific li mhumiex għalhekk usage investment. u għalhekk ma jitħlux fil-qafas regolatorju normali f'dak is-swieq eh, nazzjonali. Jekk aħna ma nistgħux nagħmlu dan mill-Ewropa nistgħu nmexxuh minnaħa tal-amministrazzjoni tagħna fl-Istati Uniti, però anka l-klijenti tagħna fl-Asja l-Paċifiku jaħsbu li mhux l-approċċ tajjeb u l-istess jgħottu ukoll għall-investimenti ta' fondi Ewropej fejn aħna wkoll nużaw l-espertiżmu tal-esperti tagħna madwar id-dinja. U għalina din hija dan huwa mod kif niksbu l-aħjar riżultati għall klijenti tagħna u naħsbu illi l-ikbar klijent tagħna l-Allianz Group huwa 100% tal-opinjoni li dan qed iżid il-valur l-performance li fl-aħħar mill-aħħar għandna bżonn ukoll għall kumpani għall negozji tal-life insurance. Xtaqt nagħti ħarsa wkoll lej diskussjoni tal-marketing li diġà kien hemm referenza għalija, aħna naħsbu illi ir-reġim huwa utli sabiex ikun hemm ċertezza legali għal settur li huwa nferrex ħafna fl-Ewropa. Jekk dak huwa x-xogħol tal-reġim dan nista' nappoġġjah bisħieħ u nista' nappoġġaw ukoll dak li qal il dak li qalu l-kallima ta' qabli. Ovvjament dan mandux isarra f'inċentiv sabiex nwarbu reġims li għanna palissa l-private placement reġims. L-aħħar punt li xtaqt li nsemmi hija l-kwistjoni ta' depositories li anka ċertu kollegi semmew u xtaqt nisħaq illi minn lat aħna nixtiequ li nżommu l-prezzijiet fuq livell raġonevoli u anka semmejt eh, diġà l-impatt ta' dan kollu aħna naraw li hemm riskju li ċertu swieq ma jkunux disponibbli bħala iktar disponibbli bħala swieq ta' Eh, investiment. Sur Eddie Weimers għal ukoll illi wet ma jistax argument illi reġim tal jusit ma jistax eh, japplika reġim inqas l-istret bħal ma diġa hemm fl IFMD. Din hija xi ħaġa li għandha bżonn ta' analiżi profonda xaqt nagħlaq komment li jiena ma nemminx illi din il-kwistjoni hija speċifika għal fondi ta' investiment din hija fuq uh, custody b'mod ġenerali. U naħseb li għandna naħdmu eh, b'tali mod kif jaħdmu s-swieq. Marcus, we now move on to our next session, which is another shared slot uh, concerning... Sessjoni li jmiss dwar il-fondi ta' pensjoni l ewwel kelli, il-sur Chris Duma, il-kap responsabli mill apport l-investiment u l-active ownership tal-emmen services. Tajjeb wisqa. Ah, grazzi ħafna tal-istedina li niparteċipaw nek. Jina eh, l reprezentant Olandiż ta' madwar 20 uh, eh, pension funds. Mela, il-lan ta' direttiva unbat il-responsabilta tal-investituri professjonali tilet kwistjoni li xtaqt nindirizza hija l-imġiba ta' ċertu fondi li jistaw joħolqu ċertu riski Umbat anka ċertu piżijiet li jista' jkun hemm fuq il-pension funds bil-possibilità eh, li jkun hemm investimenti f'fondi alternattivi. Mela nibda bil-anta direttiva. L-anta direttiva naħseb li l-Kummissjoni Ewropea Parlament Ewropea jagħmlu sew li jindirizzaw il- riski potenzjali marbutin ma' daw il-fondi u naħseb illi aħna naqblu ma' l-prinċipju u l-an ta' din id-direttiva. Naħseb li waħda mill-lanijiet hija l-protezzjoni tal-investitur u naħseb li għan eh, għanna f f'moħna li ċertu proċessi ta' kalkulazzjoni ta' riski diġa din fisseħ u li huma iktar limitati, iktar stretti milli hemm fid-direttiva. Naħseb id-direttiva tista' tgħin ċertu lati, però għandna żammu f'moħħna li l-investituri professjonali għandhom japplikaw proċessi iktar stretti minn kif propost direttiva. Dak li aħna naħsbu li importanti wkoll u li nagħtu ħarsa lejna dak li qed joħloq din dawn is-systemic risks. U għalhekk dan iġibna wkoll għall-imġiba tal-partijiet involuti fl-industrija finanzjarja jista' japplika għal ċertu fondi imma dan nista' nżommu ukoll u dimajnejna għal partijiet involuti eh, fis-suq finanzjarju ma' ġenerali. Nista' ntikom ftit eżempji. L-ewwel illi aħna nikkonsidraw il-kwestjoni tal-voting bħala xi ħaġa li tista' toħloq Eh, riskju sistematiku hemm separazzjoni ċara bej min għandu riskju ekonomiku dawk li għandhom id-dittijiet tal-shareholders. Palma rajna anka il-fees il, il, il um, fees u l-istrutturi fil-industrija futura jista' joħol wkoll ċertu riski għas-sistema. U dan il-kwistjonijiet jistgħu jkun hemm bżonn li jkunu indirizzati bħalma qed ikunu indirizzati fis-settur tal-bank tal-banek. L-aħħar punt f'dan ir-rigward u li hemm ċertu għajdut li Presidenta Svediża se tieħu kwalunkwe referenza leverage eh, tneħħihom mid-direttiva u terġa titfaħħam fidej eh, l-autoritajiet nazzjonali naħsbu li din hija xi ħaġa ħażina għaliex hija kwistjoni fejn għandna bżonn eh, situazzjoni gwali għal kulħadd eh, preferibilment fuq livell globali ma l-inqas fuq livell Ewropej ġrek irġobkom dan il-punt ħalluh fid-direttiva. Xi kwistjonijiet dwar il-pension funds? Għanna zewċ klienti gbar, aħna namlu l-investimenti għalijom, pero għanna ħafna fondi tal-pensjonijiet iżżar. U sabiex aħna nkunu nistgħu naqdu għom hemm bżonn li niġbruhom flimkien għal xweħedhom ma jkunux jistgħu jaslu għalhekk għandna ntuhom il-mezzi niġbru l-assi ehm, disponibbli u naraw li dawn il-mezzi u ukoll taħt l-lanijiet l-ambitu tal-fondi alternattivi. Hemm eżenzjoni biss għal fondi ta' pensjoni, però naħsbu li għandu wkoll ikun hemm eżenzjoni għal mezzi. L-aħħar kommenti għaj f'dan il-qasam u li d-direttiva kif proposta bħalissa tillimita l-possibilità li l-fondi ta' pensjonijiet jinvestu fondi li mhumiex tal-Unjoni Ewropea. Kważi terz tal-investi li aħna investimenti li aħna nagħmlu għal fondi ta' pensjonijiet huma fondi li mhumiex tal-Unjoni Ewropea. Xi wħud minn dawn il-fondi jistgħu jitolbu sabiex ikunu rekonosciuti fl-Unjoni Ewropea, però dak li ma jagħmlux hekk u ma xorta fondi ta' livell għoli ġifiri jekk aħna neskludu għam il-suq Ewropew jillimi ta' possibiltajiet li l-fendi ta' fondi ta' pensjoni tagħna jkunu jistgħu jinvestu f'dawn il-fondi. U għalhekk imur kontra l-interess għal dawk kollha li huma involuti f'dan il-qasam. Thank you very much. Um, we'll move straight on to the next uh, pension fund contribution from Gervin Everts, head of Kontribuzzjoni sa ta' Sur Gerbin Everts eh, dwa li huwa l-kap tal-Global Regulations and Compliance Team tal-APG. Grazzi ħafna Sinjura President tal-istedina tiegħek. Jiena napprezza l-opportunità li hawnhekk eh, nkun uh, preżenti hawnhekk bħala rappreżentant. Jiena nista' naqbel ma' l-kelima ta' qabli u għalhekk nista' nqassar il-kontribuzzjoni tiegħi, l-intervent tiegħi. Nista' nkun daqsxejn iktar negattiv negattiv dwar l-impact assessment li nħarraċ il-bira ħanka dwar il- eh, din id-direttiva sabiex nżomm ħin ser nżomm il-prezentazzjoni tiegħi sabiex nagħmel talba sabiex nżommu mal-aġenda l istituzzjonijiet kollha fosthom anke l-Parlament kriżi waslet għal reforma regolatorja, però rridu nżommu dimajna l-perspettiva kollha din id-direttiva tħallsa tħalli eh, impatt kbir fuq il-fondi tal-pensjonijiet. Hemm d-bassir ekonomiku li għed punt 4 biljun fis-sena ser ikunu eh, meħtieġa u soluzzjonijiet ta' malajr jista' ma jkunux it-tweġiba l-kollox. Jien llum qed nirrappreżenta l-APG. L-APG hija l-ikbar asset management um, fuq livell Ewropew. Aħna nirrappreżenta kważi terz tal-investimenti eh, totali ġifiri 75 biljun euro. Aħna u koll investuri globali b'investiment diversifikat fl-Europa madwar 57% fl-Istati Uniti 35% u reġuni oħra 8% dak ir-reġuni speċifiċi eh, huma outsource għal managers esterni, jekk aħna nirrestrinġu dawn din is-selezzjoni tal-managers esterni jew restrizzjoni tkun introdotti jista' jkun hemm impatt fuq l-istrateġija tal-investiment u anke ifixkel l-aħjar portfolio possibbli. Aħna nifmu illi preżentament l-emendi qed ikunu negozjati anke fil-Kunsill u l-Parlament se jkompli f'din it-triq Aħna nistgħu nappoġġjaw l-inizjattiva li resqat mad-direttiva, però għan niddu nżommu u dimajnejna illi konsegwenzi negattivi jistgħu jelbu l-dawk pożittivi. Aħna appoġġajna l-proposti regolatorji fil-Financial Service Action Plan u bħal uh, mamlu l-Parlament u l-Konsil b'mod unanimu ħlif wieħed jew tnej appoġġajna l-miżuri tal-FSAP. Ix-xogħol sar b'mod trasparenti, mod organizzat u kien hemm anke eh, atmosfera ta' appoġġ anke fejn daħlet l-industrija finanzjarja. Aħna nikkonsidrajna dan dwar il-hedge funds, il-proposta naħsbu li hija waħda sproporzjonata. Il-konklużjonijiet huma devastanti, id-direttiva mhix eh, eh, mibnija b'mod tajjeb u għalhekk il- ma nistax napoġġaw il- forma tagħha l-G20 rezoluzzjonijiet għandhom ikunu l-istess bħal fl-aġenda regolatorja tal-Unjoni Ewropea l istati Uniti. U għalhekk li dawn ir reżoluzzjonijiet tal tal-G20 jeżistu jeżistu l-ebda firmatarju li ma jista' jirtira minn dan l-impenn. L-Ewropa tittaħdem fl-istess waqt ma l-Istati Uniti. Palmet il-proposta tista' tfarrak u tfixkel il-portfolio u tista' tfixkel ukoll l-investimenti fil-pension funds u għalhekk anka il-ċittadini Ewropej. Għanna popolazzjoni dejjem qiegħda tixjieħ għat dejjem jola u għalhekk din sitwazzjoni l-Ewropa ma tistax tagħmel dan it-tip ta' xogħol. Għal konklużjoni xtaqt ngħid eh, illi jekk eh, billi naqdu niġbru eh, il-punti kollha taħt kappell wieħed il-mhux qed jinnejnu lis-suq. Għalfejn negozjati kollha qed jinġabru taħt ir-riżoluzzjoni tal-G20 u qed ninjuraw l-influenza ta' tal-min verament jaħdem u dan is-settur huwa affettwat mod dirett. Dan kif ser jorbot mal-aġenda tal-better regulation? U kif dan ser jorbot ma l-ifokar fuq l-integrità illi suppost għandha l-Unjoni Ewropea? Jekk intom tridu li din id-direttiva tkun eċċellenti, għalfej taċċettaw ċertu kompromessi u għed eh, tizvijaw eh, bċertu eh, emendi f'regolament daqstant importanti. Aħna fl-Europa, speċjalment fil-Parlament, drajna illi naħdmu fuq ċertu livell u naħseb il-Kommissjoni għandha toħroġ proposta aħjar u jkun hemm konsultazzjoni iktar wiesa fosthom aħna u l-partijiet kollha li huma effettwati mod dirett. Okay, I'll leave it to this. You can read the additional text in the transcript. Uh, thank you. Nistaħallilkom l-interventi bil-miktusa biex taraw iktar bil-kwiet il-qoddim. Uh, Grazzi, issa tistaw taraw li kun impressjoni fuq in-nies li jdu mużejjed. Jiena qed nara daw l-aħmar li jgħidli li l-interpreti qed ikollhom xi ftit ta' problemi meta intom qed taqraw għaliex huma m'għandhomx l-iskript. Issa serna għandu trade unions U l-ewwel kelliema hawnhekk hija Janet Williamson li hija Senior Policy Officer mill-Kungress ta' Trade Unions. Grazzi, u grazzi tal-istedina li nkun magħkom hawnhekk illum. Jiena se naqbes ftit mill-slides tiegħi. Jiena ser nibda bil-lanijiet ewlenin tat-TUC. L-ewwel għan huwa li regolamentazzjoni li tkun stretta u konsistenti matul is-settur finanzjarju kollu biex nsalvagwardjaw l-istabilità ekonomika. It-tieni ħaġa qegħdin naraw illi għandna bżonn ta' protezzjoni tal-ħaddiema u l-interessi tal-ħaddiema fil-kumpaniji fej l-AIFM tinvesti jew tixtri. Aħna wkoll nemnu li huwa essenzjali li s-settur finanzjarija di drittijiet tal-ekonomija reali u mhux bil-kontra. Għaliex nistgħu ngħidu dan l-aħħar hekk il-każ. Aħna narfu li l-private equities u l-hedge funds mhumiex dawk li għandhom it-tort ewlieni fil-kriżi finanzjarja daw wkoll nemnu illi huwa madan ukollu meħtieġ illi nieħdu l-opportunità li tatna kriżi finanzjarja biex inħarsu lejn regolamentazzjoni fis-settur finanzjarju kollu Umbat nindirizzaw oqsma ta' djufija li jeżistu bħalissa aħna nemnu illi il-direttiva tal-AIFM sejra fi direzzjoni tajba se tiġi msaħħa f'xi oqsma. Xtieq ngħid xi ħaġa wkoll dwar l-impatt fuq l-impjegati u l-kumpaniji li għandhom sidin ta' private equity, jina nishtiq ngħid illi spiss il-membri tagħna jisimgħu eh, dwar xi ħaġa li tiġri wara illi din tiġri. Meta jkun hemm din il-buyout huma jisimgħu wara, jien aħna nemnu li din tittinbidel. Jiena qed nikwota hawnhekk illi hemm ostilità lejn it-trade unions. Aħna wkoll sibna l-ispiss eh, ħaddiema jitkeċċew minħabba l bajaw tal-private equities. Mister nidħol fil-dettalji minħabba l-ħin, iżda għandi kollox hawnhekk dimi. Il-paga u koll tikber brata baxxa fil-kumpaniji ta' private equities. Id-direttiva tindirizza l-interessi tal-ħaddiema. Aħna nilqgħu l-artikli 28 u 29 fid-direttiva. Jiena f'dibattitu f'Londra smajt li dawn din id-direttiva hija ta' pis u ħad poġġi fi svantaġġ il-kumpanija. Jiena sfida kull kumpanija u kull fond biex jagħtini eżempju ta' sitwazzjoni fejn ma kienx hemm konsulta mal-ħaddiema u podġiet il-kumpanija fi zvantaġġ. Biex nindirizza il-kwistjonijiet, aħna rridu l-dispożizzjoni tiġu msaħħa. Dan jiżgura il-ħarsin ta' termini u kondizzjonijiet. Dan ġin inkluż fil-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni tal-Parlament f'Settembru 2008. Iżda ma ġietx inkluża fl-abbozz aħna nixtiequ narawha hemmhekk impoġġija mill-ġdid. Issa ser ngħaddi għall-aħħar slide. Kollega tiegħi mbagħad ser jitkellem dwar xi punti oħra. Jien nixtieq nitkellem dwar il-pożizzjoni tal-pension funds. It-TUC għandha netwerk ta' aktar minn elf trustees tal-pension funds ta' trade unions aħna dejjem ġilidna drittijiet u għalhekk aħna narawna bħala attur dan id-dibattitu. Aħna nemnu illi l-awtorizzazzjoni sejra twassal għal benefikar għal fondi tal-pensjoni. Passaport minn ebda kontenut regolatorju jista' jwassal standards sektar baxxi. Jina nixtieq ngħid li hija ħażin illi l-inħawdu rekwiziti ta' regolatorju ma' eh, problemi oħra fl-investiment. Jina naħseb li huwa aħjar li aħna nibbenefikaw minn aktar protezzjoni regolatorja. Jekk inħarsu lejn il-qlieħ b'effett 1985 sa 2006 naraw illi hemm eh, outperformance u f'dan il-kuntest jiena nixtieq nikkonkludi billi ngħid illi l-investiment fl-fondi alternattivi mhux xi panaċea aħna nemnu illi nistaw nibbenefikaw minn dan il-proċess kollu, grazzi. Grazzi l-axħar kelli fisem. Konfederazzjoni Ewropea ta' Trade Unions u Sir Hoffman. Grazzi, jina naħseb li l-kollega tijaj għamlita ċara xinu l-interess ta' Trade Unions. f'din il-leġislazzjoni. Jiena serna nagħmel suġġerimenti żgħar oħra. Jiena nixtieq ngħid li aħna nilqgħu l-inizjattiva tal-Kummissjoni. Aħna konxi illi l-Kummissjoni irrifjutat għal ħafna żmien biex toħroġ bi proposta dwar il-fondi ta' investiment alternattivi. Aħna naqblu ma dak il-qalu l-oħrajn li għandna ta' regolamentazzjoni aħjar. Iżda dwar regolamentazzjoni aħjar naħseb illi għandna differenzi kbar f'moħħna meta aħna nitkellmu dwar dan. Mistoqsija għal-Movement Ewropew ta' Trade Unions huwa huwa biżejjed illi din il-proposta hija limitata biss għal fondi għal managers tal-fondi u trid tkopri il-fondi nifisom. Mistoqsija l-oħra hija biex nevitaw xi lakuni biex natu eżempju aħjar għal regolamentazzjoni aħjar dan għanna bżon ta' limiti ta' thresholds li ġew proposti fl-abbosta direttiva palissa huma ta' 100 miljun għal hedge funds u 500 miljun għal private equity. Dawn it-thresholds huma ta' sew meħtieġa jew dan jista' jwassal għal darboħra oħra għal lakuni oħrajn li aħna irridu nippruvaw nefitaw. Suġġerimenti oħra illi nixtieq nagħmel huwa illi aħna nilqaw il-fatt il kummissjoni fl-abbozz qed tindirizza aspetti oħra u id-direttiva tipprojbixxi in-natural sellings. Kummissjoni Aħna nilqaw dan iżda nemnu illi jrid ikun hemm formulazzjoni xi ftit aktar espliċita. Dwar il-likwidità u r-rekwiżiti tal-kapital u leverage caps. Naħseb irdu nkun xi ftit aktar preċiżi. Janet semmet l-impatt tal-fondi ta' investiment alternattiv dwar dak li għandu xaqsam ix-xogħol u hawnhekk jiena nista' nikwota stħarriġ li jgħid li aktar minn nofs tal-cooperative defaults dis sena kien jinkludi kumpaniji ta' private equities. Jiena naħseb illi rridu ndirizzaw xi kwistjonijiet oħrajn, irridu ntejbu regolamentazzjoni ta' operazzjonijiet pal per eżempju l-pożizzjonijiet ta' operazzjonijiet indipendenti, il-maniġjar ta' depozitarji, maniġjar ta' riskju u aktar ta' diligenti ma' negozju dawn il-punti u kol ġew indirizzati minn oħrajn. Rridu nillimitaw kol il-kontrolli tal-assi u nikonsultaw il-ħaddima li dan wassal biex intejbu situazzjoni finanzjarja iżda wkoll jikkontribwixxi l-ekonomija reali u jellimita l-esternalitajiet soċjali. Jiena naħseb li rridu nieħdu lezzjoni waħda minn din il-kriżi attwali. Il-kriżi bħal din ma trix tarġa' tiġri. U għalhekk aħna b'mod ġenerali impenjati li naqblu mal afas tal tal-G20 aħna għandna bżon ta' regolamentazzjoni aħjar u l-abbozz tal-Kommissjoni hija mimlija nuqqasijiet. U aħna rridu il parlament Ewropew jieħu xi proposti illi aħna naħsbu li huma kruċali. U aħna rridu nevitaw l-illużjonijiet li ġew adottati fl-2008 aħna nixtiequlkom il-ħidma tajba u rridu U jekk intom tridu xi proposti kompleti minn ħata aħna lesti li ntuhomkom. Grazzi. Issa għandna kważi sija għal mistoqsijiet u tweġibiet u għalhekk jiena ser nistaqsi lill membri għaliex bħassoltu għandi lista twila ta' kelliema. Nixtieq nitlobkom biex e, tistaqsu mistoqsijiet biss aktar milli tagħmlu diskorsi twal u b'mod ġenerali se nippermettilkom ħin ta' minuta nir rapporter forsi du xiftit aktar taħin. Et niproponi illi jitkellem il-rapporter u x-shadow sew sostituti tagħhom u mbagħad il-membri l-oħra wkoll. Allura l-ewwel Jean Paul għandek xi mistoqsijiet illi tixtieq tagħmel? Signora President, kollegi, jiena mandi xejx nistaqsi. Min mhux se nagħmel mistoqsijiet, mhux għax m'għandix nistaqsi, iżda għaliex nixtieq li l-kollegi tijaj eh, ikollhom aktar ħin. Kumment wieħed fil-bidu ta' din il-laqa jiena qed illi xi nies toġobhom id-direttiva u dak kollox. U hekk rajna. Jiena naħseb li wieħed irrit jirrealizza r-rwol tal-Parlament hawnhekk fil-kodeċiżjoni. Il-Kummissjoni resqet dokument, test u issa u ma il-Kunsill u l-Parlament li jridu jaħdmu. Aħna hawnhekk għandna l-istess qegħdin fuq l-istess livell tal-Kunsill. Allora jekk ma naqbux ma ħadin mhux se tgħaddi. Ser ikun hemm direttiva iżda hekk kif l-interess tal tannis huwa illi konna aktar dettalji u xi drabi wkoll jisħu dwar soluzzjonijiet. U l-ħidma tal-Parlament bdiet Mela allura jinsen ikun qed nippreżenta rapport tiegħi fil-25 ta' Novembru ser ikun hemm xarej biex niddiskutu, ninnegozjaw u nistaqsu. U wkoll biex inresqu kompromessi biex dawn immorru fil-Kumitat f'April. U aħna ma naħsbux illi il-ħidma tal-Komissjoni huwa hija moħlija hemm ħafna x'isir. Il-fatt li l-Kummissarju responsabbli irreżista id-domandi tal-Parlament tal-regolamentazzjoni finanzjarja dan jista' jwassal għal xi titjib fit-test. U l-kompetu tagħna u li konna regolamentazzjoni sempliċi u effettiva illi ma tipparalizzax l-industrija iżda li tikkontrolla riskju. Aħna rajna xi ħaġa titkisser u tpoġġi friskju l-ekonomija reali huwa fidejn il-Parlament kollu Sur Hoffman illi isib il-kompromessi u jiżgura li din ir-regolamentazzjoni eh, tasal jekk ikun hemm il-ħtieġa tagħha. Naħseb, grazzi, naħseb illi kien ta' sew meħtieġ li inti tispjega r tal-Parlament. Aħna xifti aktar trasparenti minn istituzzjoni oħrajn. Issa sur Govils. Ivo, grazzi. Kif ah, Jean Paul gozze jien ma stix nagħmel xi mistoqsijiet. Iżda nixtieq nagħmel xi ftit ta' suġġerimenti fil-qosor. Ħafna mill-kumenti li ismajna Jiena naħseb ma ndirizzawx il-problema. Ma nix għalfejn nisimaw min jgħid li hu favur prinċipju u lenin. Iżda hekk kif wieħed jipprova juri dawn l-affarijiet hemm min jgħid illi nħalluhom il-swieqet jaħdmu tajjeb għandna bżonn ta' investituri privat professjonali u aħna nażlu managers tagħna tajjeb, eċetera, eċetera. U għalhekk jiena xi ftit sorpriż illi nisma' lis-Sinjura Rosco tgħid illi ma jirrit ikun hemm eh, emenda. Kif ukoll ħaddieħor li qal li rridu noqogħdu attenti x'limit irid ikun hemm għal-leverage. Meta hemm bżonn ta' supervizjoni? Fil-qosor? Jiena nixtieq ngħid illi uħud mill-kelliema qalu illi regolamentazzjoni addizzjonali sejra taħbad mal-interessi tal-konsumaturi u tal-investituri. Jiena nixtieq illi dawn in-nies jgħiduli Għaliex ħafna konsumaturi, investituri tilfu il-flus, għaliex ħafna eh, pension funds eh, jinsabu fi problemi kbar kajja li kellu managers brillanti l-aktar fl-Olanda u fil-pajizi tal-Iskandinavja edin jitwaqfu l-ħlasijiet għal-pensjoni għal-pensjonanti. Grazzi. Wolf Klins ma xaw, ma nafxux x'ġej l-ura, għall-ura. Is-Sur Kamal? Grazzi, Signora President. Jien ser niprofa nkun fil-qosor. U ser nipoġi mistoqsijiet fil-qosor. La mistoqsija tiegħi hija l kelli minn Caesar. Jiena kont interessat fil-punt fuq slajd fejn tkellimna dwar l-abbuż tas-suq. X'evidenza għandek li tur il din l-attività jektar prevalenti meta ħna nitkellmu dwar hedge funds u partijiet oħra tas-settur finanzjarju. Jew xi ħaġa li ħassejt int. Tieni mistoqsija? Ja, l-Deutsche Bank jekk inħarsu l abbozza twali tad direttiva jekk narawhom kemm hemm istituzzjonijiet Ewropej ta' kreditu attwali illi jistgħu jaġixxu bħala depositris fl-istimi tiegħek. Naf li huwa diffiċli imma kemm għandhom il-possibilità li jieħdu din il-liability limitata, jekk kif da xitnej jew tlieta jew sitta, x'inhu riskju sistematiku? Inti wkoll semmejt li din tista' twassal għal attivitajiet oħra u jiena nixtieq inkun naf dwar kif dan jista' jien iwassal jaffettwa l-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Jina dejjem interessat fi kustjonijiet ta' żvilupp u kif nistgħu nikoraġġixxu l-investiment f'pajjiżi foqra madwar id-dinja. Liema pajjiżi tal-Unjoni Ewropea wkoll jistgħu jiġu affettwati minn dan? Mistoqsija oħra dwar il-leverage cap inti għet li trid li kunem global playing field. Nista' jekk ma ma tkunx globali trida li ssir fl-Unjoni Ewropea. Iżda din forsi tista' twassal għal playing field mhux indaqs b'mod globali. Jekk pajjiżi madwar id-dinja ma jkollhomx l-istess leverage cap. Grazzi. Grazzi. Jina ser ngħid l-esperti tiegħi li tiddu tippruvaw żommu dawn il-mistoqsijiet kollha f'moħħkom jew fuq biċċa karta. Umbagħad jinser naddi għalikom wara tkelmu s shadows. Issa Oli Schmidt qed tissostitwixxi l-Dr. Klins, Iva Sur Klins. Telaq mill-kamra. Jiena nemmen illi aħna rridu nikkonsidraw illi ħadd hawnhekk ma jrid aktar regolamenti, regolamentazzjoni, jekk din hija regolamentazzjoni ħadija, aħna l-kol ħażina, aħna l-kol naqblu dwar dan. Meta smajna li rapporter Jiena sebt li u għandu l-approċ tajjeb. rapport huwa għabilanċat, aħna l-koll irdu nkunu pragmatiċi, anka jien xi kultant nkun pragmatiku. Ixti nagħmel mistoqsijiet. Lir-rappreżentanti mill-Ajoska u Caesar. Meta jien nżur il-Bank Centrali tiegħi l-aktar wieħed antik fid-dinja huma jgħiduli li aħna irridu namlu konċentrazzjoni ta' regolamentazzjoni tal-banek, għaliex huma jgħidu illi u ma aħna ma nistawx namlu kolla. Aħna rridu nikkonċentraw dwar li ma u l-aktar importanti. Tista' forsi telabora xi ftit aktar dwar dan? Għaliex aħna nafu li dan irid jiġi regolamentat, iżda dan iwassal għal ħafna abiltajiet ta' nies Issa mistoqsija l-oħra tiegħi hija dwar din moratorja għal pajjiżi terzi. Din xi tfisser? Din tfisser li se tagħmlu blok sħiħ lil mill-Ewropa biex tipprovaw iġibu l-kapital fl-Ewropa tista' forsi tikkummentaw dwar dan? Għaliex jiena naħseb illi l nafu li għandna bżonn tal-kapital tal-kapital ta' riskju biex noħolqu l-impjiegi. Nixtieq nisma' l-kummenti tiegħek hawnhekk, grazzi. Grazzi, tajt il-President. Diskussjonijiet privati jistgħu jisaxħu barra. Sur kempin, inti ma stax titkellem sur Klut? Fejqijat? Emmek, all right. Grazzi tassew. Sikament qegħdin naraw l-stakeholders tal-fondi illi tkellmu żewġ rappreżentanti ta' trade unions illi tkellmu u jiena nixtieq norbot ma' dan. Ta' nara fil-kostituenza jien ġej minn York ġewwa Leeds, waħda mill-ikbar fl-Ewropa. Dawn il-fondi għandhom impatt dwar razzjonalizzazzjoni tal-industrija fejn qed issir l-investiment. Para riżultat ta' dan l-impjiegi ma nħelqux iżda jiena nara illi eh, l-impjiegi qegħdin jispiċċaw jitneħħew. U dan għandu impatt fuq soċjetà u nixtieq inkun naf inti bħala rappreżentant x'inhuma l-opinjonijiet tiegħek dwar dan kif aħna nistaw narġaw najmu mill-ġdid dawk l-impjegi li postijiet ta' xogħol qegħdin jintilfu. Xtieq nisma inti bħala managers tal-fondi x'huma l-opinjonijiet tiegħek. Il-perspettiva x'in il-perspettiva soċjali tiegħek u fejn min ħaddem jista' jittieb biex jipprovdi aktar postijiet tax-xogħol. Grazzi tassew. Jiena se mistoqsija żgħira tgħid il-President u wieħed jew tnejn mill-kelliema tkellmu dwar iħtieġ dunam nagħmlu affarijiet b'mod globali. Xi ftit tal-ġimgħat ilu jienu membri oħra konna fl-Istati Uniti qegħdin niddiskutu r-regolamentazzjonijiet tagħhom. Huma għandhom sistema sempliċi ta' reġistrazzjoni iżda huma ser jaqbdu l-hedge funds ewlenin permezz tal-Kunsill ta' Stabilta tagħhom u jider li huma dalwaqt ser jagħmlu regolamentazzjoni feroċi jekk nista' ngħidlek. Ħafna mill-hedge funds ser jinqabdu mill-leġislazzjoni ta' derivattivi u jikkwalifikaw bħala swap user sewlenin. U għedin naraw restrizzjonijiet sostanzjali u jina qed Naħseb hekk xi membri tal-panel jistgħu xi tkellmu u jieħdu konsiderazzjoni l-idea tal-G20. U ma jorbtu dan ma regolamentazzjoni tal-IFM u dak li qed jiġri fl-Istati Uniti. Issa l-panel jekk joġobhom biex jirrispondu l-mistoqsijiet. Naħseb li ħaġa faċli hija li titkellmu fl-istess ordni li intom tkellimtu fiha. Intom jizbu dak il-punti li huma aktar relevanti għalikom għaliex għandi għaxar membri oħra jixtiequ jitkellmu. Ser nagħmlu il-timer u jekk joġobkom zommu ma' minuta jew tnej. Massimu. Għaliex xiek li ser jispiċċana l-ħin. Grazzi, mela l-ewwel persuna ser tkun Verina. Sorry, excuse me. Thank you um, and I... Grazzi. Jinsa niprofa nkun fil-qosor ħafna u malajr. L-ewwel mistoqsija ġiet indirizzata lili hija għalhekk aħna rridux nikkonċentraw fuq il-banek u regolamentazzjoni tal-banek. U r-riżorsi limitati tagħna jridu jiġu mpoġġija hemmhekk in naħseb li huwa minnu li l-kriżi attwali ffokat fuq sistema tal-banek. Waħda mill-kwistjoni ta'wlenin hija rridu nirranġaw regolamentazzjoni tal-banek. U aħna konvinti dwar dan il-kwistjoni hawnhekk naħseb hija hija li aħna irridu naraw li ma jkunx hemm riskju sistemiku li jista' joħroġ minn dan. L-iktar il kustjonijiet dwar il-provizjoni ta' informazzjoni għal managers tal-hedge funds. Hemm bżonn ta' sorsi ta' informazzjoni addizzjonali Nasib il banek Ċentrali jaqblu magħna irridu nkunu kapaċi naraw fejn hemm riskju sistemiku li naraw f'setturi oħrajn tas-suq dan huwa qasam fejn aħna għandna bżonn naħdmu dwaru dwar il-kwistjoni ta' pajjiżi terzi mill-perspettiva tal-IOSCO importanti li aħna nizguraw li jkun hemm il-flussi tal-kapital u jaħdmu biex minnu jibbenefikaw l-investituri madwar id-dinja, dinja xi ħaġa li aħna enfatizzajna fir-rapport tal Josko. Dwar il-mistoqsija tal-Istati Uniti jiena mill qed nifhem huwa li huma qed ipoġġu leġislazzjoni f'posta leġislazzjoni li ser taqbad il-hedge funds u għall ewwel darba tirregola l-managers tal-hedge funds. Flok ikun hemm eh, reġistrazzjoni selettiva aħna fl-Josko irridu niżguraw li aħna naħdmu ma' regolament regolaturi nazzjonali u dawk reġjonali biex niżguraw li konna approċċi konsistenti il daw reġims regolatori. U ovvjament aħna se naħdmu l-Istati Uniti dwar dan ukoll. Grazzi. Edi. Grazzi ħafna, ħanibda. Ħanibda l-ewwel fuq l-intervent tas-Sur Gabbels. Issa mhux li ma nagħmlu xejn, naħseb illi irridu ikollna formulazzjoni għal tiġijiet speċifiċi, per eżempju, kien ħarsu lejn il ħedġ fan tridu ħarsu wkoll il-kwistjonijiet ta' riskju sistemiku. L-istess japplika mbagħad biex wieġeb mistoqsija oħra fuq investituri. Jekk il-hedge funds kif inhu l-każ ċertu jurisdizzjonijiet b'mod dirett jew indirett permezz tas-sikurazzjoni qed jitqasmu lil pubbliku inti tittieħu miżuri addizzjonali biex tipproteġi lil investituri. Però jiena konvinċejn li l-investituri tal-istituzzjonijiet jistgħu jipproteġu lhom infushom uħut mill-pension funds pereżempju ma setawx u laqqas kumpaniji ta' assigurazzjoni ma staw jipproteġu l-om infusom bizzejed, ġividu noqdu attenti biex nużaw it-tekniċi tajbin issa fuq fuq l abbus tas-suq. fil stati Uniti rajna li kien hemm abbuż tas-suq interessanti ħafna li rajna kien hemm rings partikolari illi saru fl-Ewropa wkoll però ma rnexxinniex nidentifikawhom. Aħna kellna ċertu suspetti ma kien diffiċli ferm fl-Istati Uniti naraw għall-ewwel darba. Il-indirizzaw il-partijiet tas-suq illi qegħdin jagħmlu l-ordnijiet u nexxilhom isibu tarfu kol tabbus pjuttost intensiv. Il- hedge funds però sfortunatamente, mhux biss huma mhux waħedhom li qed jiġu abbużati, però l-iktar illi huma moħbija tajjeb għax hedge fund. Ija, ma tantx trasparenti u għalhekk dina interessanti għax l-ewwel darba l-Istati Uniti nnexxielhom bi iċartu il-portira ta' nuqqas ta' trasparenza. Thank you, Madam Chairman. Um, I, just going to make uh, uh an Eħe, għan wieġeb il-mistoqsija ta' sur Kamal dwar l-istituzzjoni ta' kreditu Ewropej. Diffiċil toġiba kif tistaw timmaġinaw, pero bizzet tajt li memx ħafna u jkun hemm limitazzjoni fuq l-għażla għad dispożizzjoni ta' l-investituri u l-pensjoni li qegħdin nitkellmu fuqhom. Huwa l-impatt tas-suq emerġenti li huwa interessanti ħafna. L-opinjoni tiegħi għażew swieq emerġenti ġifieri kemm fl-Ewropa kif ukoll barra mill-Ewropa. Naraw snaqis fl-offerta ta' servizzi illi ikunu um, bil-kontra ġifiri tal-ammont ta' riskju. aħna rridu kollna valwazzjoni ta' riskju aħjar u nimplementaw ir-riżultati eh, ta' daw b'mod aktar strett. Din ir-responsabilità żdiedet b'mod partikolari f'dawk l-osma fejn iktar riskju. Biktar riskju normalment ikun hemm gwadan ikbar, mhux dejjem imma ħafna drabi jekk bħalissa qegħdin f'ambjent ta' interess baxxi. Għalhekk suppost qegħdin nirċiev nigwadanjaw minn dawn ir-responsabbiltajiet li qegħdin niffaċċjaw. Dwar il-kooperazzjoni bej istati Uniti u l-Unjoni Ewropea naħseb din hija bbażata fuq kuntatti regolatorji. FSA, baffin, eccetera għandhom ikunu għadin jużaw iktar ħin milli użaw sissa biex jiddiskutu ir-riskju sistemiku li kien hemm. Naħseb dan it-tip ta' dialogu regolatorju iħeġġeġ approċċ iktar koordinat għal regolamentazzjoni aħjar li naħseb hija ħaġa li kulħadd jixtieq hawnhekk. Mish ħan nitkellem fiktar fit-tul minħabba l-ħin, Anthony Kjoġbok. Ħa nirrispondi il-mistoqsija li għamil l-sur Kamal dwar il-limitazzjoni tal-provvedituri. Meta qabel ma' responsabilta ta' depozitriz naħseb li l-krizi u ritna bitċar. Illi, ġestjoni tal-riskju tajba tinvolvi diversifikazzjoni. Tinvolvi analiżi tal-kreditu tajba ħafna u li l-arranġamenti kontrattwali nkunu nafuhom tajjeb naħseb naqis kbir viżavi n-numru ta' fornituri fil-fatt tagħmel ir-riskju sistematikament iktar perikolus. Microphone. Is it on? Okay. Uh, because we were Aħna għallunna li dejjem kontra kollox. Le, mux minnu da. Intom semmejtu l-eżempju tar regolament ta' hedge funds tal-Istati Uniti, aħna Mija fil-mija favuri kol l-regolamentazzjoni tal-hedge funds, favuri iktar trasparenza, għax aħna naħsbu li dan importanti anke għall asset managers tradizzjonali li nifmu ktar suq finanzjarju wkoll din hija problema li qegħdin niffaċċjaw issa xħat eżattament ma kien jaf eżattament kemm kien kbira problema u problema u din il-nuqqas ta' ċertezza jkompli tkabbar is-sitwazzjoni. Peress li dan huwa suġġett diffiċli ħafna, aħna din nitkellmu eh, diskussjoni tal-hedge funds hija ħaġa. U mbagħad il-bqija huwa aspett kompletament differenti tad direttiva li għandu x'jaqsam mal-fatt li għawnek qed niprofa nfakkar li nifsu nifsi kol da kollox li minnu nifsu huwa non usits huwa imsejjaħ font alternattiv u dajmu li l-in mill-hedge funds importanti nżommu għaf moħna di l-axar komment. Jena xie espert fuq Però l-industrija tal-ġestjoni tal-assi hija importanti għall finanzjar tal-swieq reali wkoll u niftakar dak li kien jgħidilna CEO li għannorm l-equity markets jekk il kumpanija tal-assigurazzjoni fl-Ewropa ma jibqgħux investu fl-equities, u dan huwa l-każ. Min ħajad il-flus fl-kumpaniji Ewropej? Dinja hija ħaġa nżomma f'moħħna, grazzi. Thank you very much, uh, Chris. Grazzi, Chris issa. Iva, grazzi. Jiena naqbel ma dal-kellim ta' qabli. Jitna mela ċara li aħna maħniex kontra regolamentazzjoni, aħna naħsbu li regolamentazzjoni fil-qasam tal-fondi alternattivi u importanti, problema hija x'tip ta' regolamentazzjoni. Jina naħseb li għanaħnu konsiderazzjoni u kol ċertu attivitajiet u l-imġiba ta' dawn il-fondi ta' investiment alternattiv u mux bis nħarsu lej l istruttura tal-organizzazzjoni. Nħarsu lej leverage fi structures, eccetera, dawn appunti li jdu indirizzawa mir rappresentat tal-Unjoni ta' sini Għanti għalli li dana jishtiq li kollu fuq livell globali, pero mux possibli konna dan fuq livell globali, se konna menu dan fuq livell Ewropew, nasa din mish laqwa soluzzjoni, ma ħjar mill-li kiku din nħallu għabis fidej l autoritajt nazjonali, f'dak il-kas kiku dispeċini najt illi jispiċċaw eh, nikkompetu ma dawk il-pajizi li għandhom il-livelli l-iktar baxxi ta' regolamentazzjoni dan ikun riskju li tiġi indirizzat l-Unjoniet ma jistax ikun l-arkitett ewlieni ta' din regolament tal-leverage ġdida trid tkun ġejja minnaħa tal-Unjoni Ewropea kollu kemm Goebbels sur Goebbels jekk qed titlob soluzzjonijiet għandek raġun. Aħna nappoġġaw ir-regolamentazzjoni ma' fċertu oqsma il-pension funds per eżempju għandhom iktar fattur ta' due diligence aħna ma' investitux fi private equity li tiffoka biss fuq arbitraġ ta' taxxa u leverage, aħna ma ninvestux fihom ma volja skont din id-direttiva huma xorta jistgħu jibqgħu hemm. Jiġifieri s soluzzjonijiet jistgħu jinstabu wkoll fl-industrija, imma mhux soluzzjonijiet kollha jinstabu fl-industrija. Il-pool assist pension funds um, ħadda dwar dan fid-direttiva aħna nipproponu li nżidu paragrafu sabiex u ukoll dawn il pull assets tal-kumpaniji ta' pensjoni żgħar. Għada mill-iktar affarijiet diffiċli ovvjament hija regolamentazzjoni għal fondi ta' investiment alternattivi u għanna ħan ippruvaw nejnu l-membri ta' Parlament Ewropew biex ippruvaw sibu mezzu kriterji li permessi l-investituri Ewropej kunu jistaw jinvestu fondi mux Ewropej dejjem jħon konsiderazzjoni n-neċessità ta' regolamentazzjoni. Grazzi. Iva, jina nishtiq nwieġeb il-mistoqsija ta' Sur Goebbels għaliex jintilef il-flus u xorta ma indirizzaw il-problemi. Aħna nippruvaw nindirizzaw il-problemi kif qalu l-kellima ta' qabli. Nasbu li regolamentazzjoni hija meħtieġa però trid tkun it-tweġiba mistoqsijiet li verament huma problematiċi u din hija l-istabilità makroekonomika. Aħna ma nużawx leverage estrem, forsi nużaw darbtejn tlieta mill-iktar. Ġi differenti minn ħafna oħrajn f'dan ir-rigward. L-impatt ta' din il-krisi fil-fatt ma laqsitniex, aħna ma kellniex ma konniex esposti għal riskju. Jekk nħarsu li prestazzjoni tal-aħħar ħames snin ta' private equity u l-hedge funds dik hija madwar minus 3.5 eh, fil-mija. Jekk ħan ikkomparawha mal l-istakwiti li kellha prestazzjoni ta' minus 30 sa 50 fil Nħarsu mbagħad ukoll lejn ir-rati Nistgħu naraw li kien hemm iktar responsabiltajiet milli jassi. Jekk naraw issa x'kien ir-rebound fit kabir ekonomiku, il-maġġoranza tiġa għabbas il-mija fil-mija. Ġifi għan iktar assi minn responsabiltajiet. Ir-rati ta' interessi baxxi ħafna għaliex kien hemm dawn ir razzi ta' interessi baxxi anki għal fażi tal wara l-kriżi. Iva għandna bżonn għalhekk regolamentazzjoni u riski jesistu għamek anki fis-settur bankarju kif għal is-Sur Schmidt. U hemm riskju kbir, leverage kbir u dinja hija kwestjoni li jridu jaraw il-politiċi. Thank you. Um, the, the trade unions, have, have you got some it trade unions għandhom xi kummenti fil-qosor jekk jogħġobkom għax ħadna nofs il-ħin li kellna. Iva, komment qasir fuq dak li qal is-Sur Klutz fuq l-impatt tal-private equity buyouts. Hemm ħafna enfasi fl-Unjoni fil-proposta tal-Unjoni Ewropea dwar ir-riskju sistemiku. Imma għandu naħsbu li importanti li nindirizzaw ir-riskju għall-ekonomija reali. Meta inti titkellem dwar leverage caps jekk dawn għandhom xikunu hemm u kemm għandhom ikunu U Huwa importanti li l si riflettu biss mhux issa eh, stabilita finanzjarja imma anke r-riskju tal-ekonomija reali fejn hemm buyouts tal-average qoli ħafna li qegħdin isiru. U dan jaffettwa lill ħaddiema l fornituri lil kulħadd. Semmejna wkoll l-ħtiġa tal-diversifikazzjoni sabiex ikun hemm iktar gwadan. Però jekk l-ekonomija ma tirkuprax minn fejn tkun qed iġġib dan il-gwadan l-ekonomija reali hija essenzjali jekk irid ikollna xi tip ta' suċċess fl-investimenti fil-futur. L-impatt tal-ekonomija reali jridu naħduha minn konsiderazzjoni b'mod partikolari dak għandu x'jaqsam mal-leverage u dak kollu li jista' jaffettwa l-interessi tal-ħaddiema. Sofna m'għandux kummenti, naddu sa' kellim għal jmiss li ħan għamelu li ħan isma da kollu li għadnum xejdu l-MPs, issa nħġu l-mistoqsijiet kolla, issa l Bullman, Kate Swinburne, Pavanj Beres, McCarthy, Vicky Ford, Alisa Ferreira, u Sur Van Gogh. Udo, fidejk. Grazie, Mr. President. Aħna smajna s l-esperti, għalunna li fil-rigward ta' riskju sistemiku aħna suppost dan nużaħ bħala orientazzjoni tkun hemm iktar trasparenza. U kien hemm ukoll min qal saħan sitra li rrit regoli fuq l-imġiba. Aħna kol leġislaturi fl-imkien ma' konsil, konsil għadu ma' għal xejn sissa ma' president tal-konsil li jiva tkellem. Il-presidenza tal-konsil għamlet proposta illi nistaw aħna niġbru ferba punti għambitu iżar, iktar limitat, ma jkunx hemm iktar fund managers. Capital requirements għadin jiġu imnaqsa u koll b'mod konsiderevoli, l-garanzijiet tal-banek jistaw jiġu provduti sa 50% u mandu jkun hemm lebda leverage cap u għanna bżon ta' inqas informazzjoni biex nkunu nistaw nikkontrollaw. Għallek, tista' għalfej tista' tgħidulna din il-proposta hija ħafna ħjar biex wieħed jiġġieled ir-riskju sistemiku minn dak li proponis il-Kummissjoni. Fejn għalmenu il-grupp tiegħi jiddirlu li ma kien hemm l-ebda progress f'dak li xaqsam riskju sistemiku tajjeb ħafna. Grazzi Signor President, jiena nixtieq nirringrazzja l-kellima tal-lum kontribut tagħhom għad-dibattitu politika tagħha wkoll dwar l-impact assessment dan għandna ħafna informazzjoni biex nikkonsidraw aħna bħala kumitat. Nixtieq nikkumenta fuq il-leverage u kusen ta' pajzi terzi forsi surban oħrajn jistgħu jitkellmu dwar il-leverage u e, settur ta' fondi alternattivi. Hemm definizzjoni u din għada fil-Quick Impact Assessments fejn l strategijiet tal leverage jistaw ma jkunux l-aħjar ħagġa n-applikaw ġifiri maħabba 7% tal-lassi li għat jġu ġastiti me l-European Alternative Funds li għandhom l-efriċ ta' jisu ta' darbi għaw t-snejn, tista' tidunna xinu ma' mizuri biex nkunu nistaw nkontrollaw dan il-leverage u x'nistgħu nagħmlu ma ta' datta fuq il-level ta' prime brokers skont il-leverage cap. Imbagħad fuq il kustjoni ta' pajjiżi terzi aħna smajna referenza għal numru ta' ġurisdizzjoni toħra in li għandhom il-fondi b'mod partikolari 94% ta' lassi li huma domiċiljati barra mill-Unjoni Ewropea. Skon Charles Rivers report illi ħareċ mill-FSA f'Ottubru jiena jgħid illi 13% tal-kapital eccetera, mhix um, ehm, disponibbli għal l-Vizitu tal-Unjoni Ewropea. Imbagħad hawnhekk smajna illi il-reġim għandhom jiskomplew. Il-President ġa tfakkar li l-kellima biex ma jitkellmux jaġlu żejjed għaliex il-interpreti mhux qed ilaħqu. Is-Sinjura Beres, grazzi. Jiena sorpriża li nisma li l-regolamentazzjoni aħjar ħassir jisom fikma marżar maluqin jek għat nifem sew ġifiri mux ħajkolla priorità. Il-fondi spekulattivi u dak alternattivi kunu essenzjali għal finanzjar tal-ekonomija. Aħna rajna tkabbir enormi fil-passat, pero xorta waħda kien hemm nuqqas ta' investiment minnaħa ta' settur privati u forsi dak pubbliku. Ġifi dan kif hemm bilanċ hawnhekk, fejn il-bilanċ. Issa mistoqsija speċifika għas-sur Eli Vimeċ u qal illi ma hemm l-ebda raġuni għafi għanna jkollna xi ħaġa differenti mill-uses ta' depozitri. Din hija problema illi aħna kellna anki bil-uses. għan nibdew bil-hedge funds mela. Irridu marru lura għal punti bażiċi. U ma rridux ninsew il-kas Madoff sar fi żmien fejn il-USITS u n-negozjati tal-USITS fuq il-USITS kienu ġalessi e, Tekst li għanna għoddimna għadwar il-hedge funds dan huwa problema depozitarja kbira illi du indirizzaw sa' dwar il-governanza kħiġobkom tista' tkunu iktar speċifiċi dwar dan. Hemm xi tlieta erba' qosma fejn aħna nistgħu ntejbu il-governanza nafu li hemm il kwistjoni ta' tal-ħlas tal-managers li hija wkoll kwistjoni sensittiva oħra li ma semminix hija regolamentazzjoni tal-hedge funds aħna semmejna l-prodotti u l-proibizzjoni fuq short selling. Għanna bżonn ta' din it-tip ta' proibizzjoni. sabiex aħna nkunu ċerti l-affarijiet jatmu kif suppost. Is-sur Vimex qal Illi ma kienx jafal fejn, hija hawnhekk għaliex ma kienx involut direttament, imma fil-fatt waħda mill-problemi tal- dokument tal kommissjoni i li dina ma torbotx il mekanizmi ta' supervizjoni u il-hedge funds forsi ridu nistennew sakemm ikolna revizjoni li jmiss ta' direttiva biex nkunu nistaw namlu din il rabta Thank you. Uh, Għalin, grazzi ħafna jina xtaqt nistaqsi ftit mistoqsijiet fil-qosor li l-esperti tagħna l għanet Sinjor Rosa. Nasab illi il-kwistjoni fuq l ekvivalenza ta' pajjiżi terzija pjuttost kritika anke biex nilħu standards globali u koordinazzjoni tal-azzjoni globali, jina tħasib tijaj kif għallu oħrajn u għalli jintu għadin tapperaw fuq eh, principles-based approach imma hemm ukoll kwistjonijiet li għandhom xaqsmu mal-settur bankarju anki jkun hemm approċċ iktar rule-based. Għalhekk li nixtieq insaqsik jiena kif nirrikonċeljaw dawn iż-żewġ perspettivi differenti għax hekk ma jkollniex Eh, bil globali f'dan il-qasam ikollna problemi anke għal pajjiżi terzi u dan qed jiġi rifless imbagħad fl-approċċ għal hedge funds dak għandu x'aqsam għall awtorizzazzjoni fir-reġistrazzjoni fl-Unjoni Ewropea u reġistrazzjoni fl-Istati Uniti li huma żewġ ukoll approċċi differenti. X'inhu ma l-opinjoni x'inhi l-opinjoni tiegħek allura fuq din it-tip ta' rekonċiljazzjoni tista' ssir? U kif tista' tinforza l-affarijiet? Kif tista' tassigura li jkun hemm infurzar? Nissura li ver nixtieq insaqsi għax tip ta' depository standards inti tfittex ma tkun qed tinvesti u kif dan jista' jiġi riflet din il-leġiżlazzjoni. Jiena nixtieq insaqsi l-sur Duma wkoll Inti għattini għandek regoli stretti, pjuttost stretti fuq l-investimenti. X'tip ta' elementi ta' disclosure hemm f'din id-direttiva li jgħinuk biex tagħmel eh, tieħu deċiżjoni ta' ħjar. U jiena din qed nistaqsija li x'issa li qed nara kabbir fil-investiment tal-pension funds u hedge funds għandna qisu xi 5% sa 30% nies qegħdin ibassru anke 75% tal-pension funds għandhom jiġu investiti fil-hedge funds. Imma t-surrevet naħseb li aħna rikonnaxxejna l-fatt li inti minni mintix tal-opinjoni li ma jkunx kemm regolamentazzjoni u inti trid jekk trid ejja nħarsu lejn dawn il-one-offs biex ngħidlek. Inħarsu lejn fis-sena 98 kien hemm kumpanija li fallit wara li s-selfet 120 biljun dollaru għal investiment ta' 4.5 biljon dollari tilfet 95% tal-flus ta' ħaf jumejn. Minn fejn ġi dan il-flus? Dan ġem il-banek fim fondi ta' investiment, etc. U pension funds. Aħna irridu u dawn it-tip ta' riskju sistemiku anki kittina tkun ġad darba u tkun situazzjoni ta' darba. Grazzi, Vicky. Grazzi. Jina nishtiq nifoka fuq il-pensjonijiet għalix kif id-diskutajna u kol komitati oħra il-distak tal-pensjonijiet li jeżisti u jaff ovvjament vera ħaġa tajba li qegħdin ngħixu iżjed imma din jew kol problema demografika li rridu nindirizzaw u rridu naħdmu iktar kol għal iktar żmien inkalla jkun inqas flus fil-fondi tal-pensjonijiet tagħna mill-ismajt hawnhekk illum jidher li jaf ikun iktar diffiċli għal għal-fondi tal-pensjonijiet fl-Ewropa biex jinvestu barra mill-Ewropa jew inkella jaf ikun iktar diffiċli biex ikun hemm level playing field ma' fondi Ewropej versus fondi li mhumiex Ewropej propju minħabba li impoġġu uh, leverage ratio oħrajn ma jagħmlux dan, għalhekk il-mistoqsija hija lil manager ta' l-ikbar asset manager ta' pensjoniet Ewropej. Mela, jekk inti ma tistax tinvesti f'investimenti alternattivi kemm kull wieħed waħda minna kif waħna konna wieħed mill-pensjonanti tiegħek inkunu tlifna mill-pensjoni tagħna din is-sena. Jiġifieri il-pensjoni, il-pensjonant fil-fond tiegħek kemm jiswilu l-fatt li ma jistax investi f'dawn it-tip ta' investimenti? Nittama li ġibt kalkulator miegħek tajt il-President Elisa Santimis. Għas ħafna, Iva, jena xtaqt. Naddi s-sujġetti kolla li tiġa it-trattaw il-kollegi tija, jena xejn ħazba fuq żewġ punti. Li xejn il daw l-esperti, xinuma l-elementi kruċjali li intom tikkonsidraw bħala Eh, importanti, vitali, sabiex nkunu nistaw natu daqxajn ta' tifsira pratika l dak li għatiet kullħat, li ridu regolamentazzjoni aħjar. Aħna nabżonna ta' din direttiva, l xinu ma' suġġerimenti preċizi, speċifiċi li għatin tamlu fuq per eżempju disclosure, leverage, etc. xinu ma' dak l-elementi li intom taħsbu li ridu nħidun konsiderazzjoni u insaħħu u xinu ma' dak l-aspetti kritiċi U mux ġifiri affarijiet ġenerali, affarijiet speċifiċi, mbagħad it-tieni punti għaj dwar ir-relazzjoni. Eh, jiena kont mħazba ħafna meta smajdak li kellu xi jgħid is-survivmex. Meta u qal li kien qed jitkellem ma' bażi personali għax jiena naħseb li tkun importanti li bejn l-istituzzjonijiet kollha li jaħdmu fuq din il-kwistjoni b'mod intern u anke l-qafas internazzjonali jridu nifukaw u nippruvaw eh, nagħmlu level playing field li nixtiequ li jkollna sabiex ma nikkritikawx. Din l-inizjattiva eh, għaliex ikollna xaġa li taħdem kontra l-Ewropa. Tista' tgħidilna eżattament x'inhi r-rwol tal-Ewropa fl-opinjoni tiegħek u x'inhi ir-rwol ukoll tal-organizzazzjoni internazzjonali li jaħdmu biex ikun hemm level playing field globali, AJOSKO Caesar ma' partikolari, xinu il-qafas li nistanat ma fiħdanu. Il-ħar kallim issa? Iva, grazzi. Għandi żewġ mistoqsijiet speċifiċi ħafna x'insaqsi l-ewwel għal reprezentant tal-Fondi tal-Pensjonijiet, kjoġbu ma, xinu t-telf illi għadin ibatu il-ħaddima Ewropej illi kunu daħlu f'endi tal-pensjonijiet minħabba il-krizi ġifiri. Umbat il-trade unions, il-Konsilu Kommissjoni għadin jitalbuna? biex nikkonsidraw l strategija tal-Lisbona 2, ġifiri riforma tal-pensjonijiet, u s-sistemi tal-pensjonijiet. Ġifiri dina ifisser it-tmim tal-sistemi kapitalistija u nkalana nistudjaw sistemi li kunu bazzati fuq ir-redistribuzzjoni. Li kun possibli jekk aħna nestendu l-bażi finanzjarja. Sewa, grazzi ħafna issa ħan għamil kif għamilt qabel fl-istess ordni. Għanna iktar għanna ħames minuti oħra u koll ġifri kull ma tkom xi minuta u ftit. Aħna dejjem lesti illi naċċettaw ukoll mistoqsijiet tweġibiet bil-miktub jekk intom tkunu ġentili biżejjed li tagħmlu dan. U mbagħad għandna seminar ukoll hawnhekk f'PHS ir-Rabba Solar. Fis-sala B1. Lew kellima grazzi, Sinja President. Mill perspettiva tal ajosko li rnaxxina namlu aħna għal li rnaxxina nilħu fuq prinċipji wiesi ta' um, ehm, prominaliti regolatorja. Dina mandiċ l-istess um, importanza li għanna fl-Unjoni Ewropea fejn bazi ta' trattati ġifri aħna limitati fi xoltana però importanti ħafna illi namlu standards minimi ta' livello li kull autoritajiet nazzjonali u reġjonali jridu jieħdu konsiderazzjoni meta jaraw kif ħajżviluppaw ir-reġims regolatorji tagħhom. Ġifieri tkun kemm jista' jkun konsistenza. Però fl-aħħar mill-aħħar dejjem star regolatorji nazzjonali jew inkella eh, fl-Unjoni Ewropea dawk leġislattivi. Rigward l-infurzar, arranġamenti ta' kooperazzjoni biex il-kuħatejn il-xuxin din ħaġa importanti kemm fuq il-livell ta' Josko fuq kol ta' Caesar għalhekk hija importanti ħafna li aħna nkompli naħdmu flimkien sabiex nippruvaw li regoli nħarġu bija u kunu jistaw jaħdmu fil-prattika u nikoperaw viċin fl-imkien. Edi, grazzi Sr. President, jena ħanibda b'waħda mill-aħħar mistoqsijiet u fil-fat strampa li li għazu għandu diskussjoni għamnek illum jina bħala rappresentanta Caesar. Kif għattilkom għandi lebda informazzjoni dwar dak li għatissi fuq level ta' konsil jina mandi ma jkollna lebda diskussjoni ma lebda think tank Ewropew fuq dan kollu jkunut li ħafna li qabel ma nibdew dan ix-xogħol ikollna fil fat think tank ta' esperti nis informati membri tal-parlament, tal-kunsill, eccetera Issa biex nħejju t-tekst dak li għadin naraw is-sewa fil-fatt il-kontlarju. Nafu li għada ħajkun hemm il-proposti ġodda tal-Presidenza Svediza li ħajġu pubblikata, l-unika dokumenti li għandin huwa dak li ġi pubblikat mill-Kummissjoni. Ġifieri naħseb li hemm deficit fil-zbilanċ fil-proċedimenti, pero dana minna ħatija jina għawnek, jgħat għawnek bħala eh, fil-kapacità tiegħek personali ġifiri kif U għalhekk li Caesar safena fjena miex msemmija fil-proposta mill l-autorità futura ta' izma ġifiri eccetera, ma ikun neċessarju li ndelegaw numru ta' punti, punti tekniċi bħal dak, per eżempju fuq x'tip ta' disclosure hemm bżonn u x'namlu. B'leverage, pozizjoni ta' leverage differenti, eccetera, dan irridu naraħ mhux fuq livell wieħed jew level tnejn ma fuq level iktar tekniku fejdu niżviluppaw l-standards. Mela dak kemm punt wieħed issa dak li qalet il-Sinjor Pervanx Perez. Proposta depozitarju għalli kon istess reġim applikabli ma li dan ir-reġim li mhux propost fid-direttiva tal-fondi ta' investiment imma jkun reġim ibbażat fuq due diligence eżiġenti ħafna, eh, eh, preċiża ħafna. Il-governanza dina fil-fatt hemm kustani kbar ta' governanza illi huma fuq livell ta' private equity imma anki kustjonijiet ta' activist investors u dan semma wkoll minn kellima. U rridu naraw x'tib ta' activation qed jiġi żviluppata mill dawk li qegħdin jinvestu. Konna qra u ukoll li semma il-voting. Fuq short selling, Caesar għamlet xogħol f'dan ir-rigward għamla proposta reċentament qed tkompli taħdem fuqha. l anke fuq disclosure u ukoll fuq is-settlement process fejn is-settlement irid isir mod aktar eh, imħaffef millum il-ġurnata hija pjuttost ħaġa stramba li dana jieħu tiem. T plus zero u f'ċertu postijiet ma jistax isir fil-equity markets. Imma dana kollu jrid iġi diskuss aktar fid-dettal. Robin. Iva, grazzi naħan n il-Sur McCarthy. Xtib ta' standards nfittxu kif ninkorporawhom fid-direttiva. Aħna, mal ġenerali, il-sistemi ta' revizjoni kunu bazati fuq il-uses reġim. Anke f'termini termini ta' frodi per eżempju, eccetera, dejjem għandna il-contract law. Għanna sub-custodial network li huwa wiesa ħafna u għanna nofru kustodja f'xi tlieta jew erba' ġurisdizzjonijiet u għanna wkoll aġenti ta' sub-custody f'xi miet ġurisdizzjoni oħra ġifieri għandna tim li huwa bbażat b'mod intern li jaħdmu b'mod internazzjonali, bbażat f'post li ma jaħdmu b'mod internazzjonali u ħan diskutu kol ma l-FSA fil-Unit fil-jiem li ġejjin. L-FSA issa għat iħarsu kol lejn il-flus li jiġu mill kastidija li dan settament mhuwiex regolat. fil ren Unit għanna u koll 17 fil-li jitratta il-fondi reċiprok. Dan kollu kollu ċertu relevanza direttiva jina l-essinati iktar dettali jek tu kontazzjawni iktar tard inkun nistantikom iktar dettali. Grazzi Antoni Kirchbok, Iva jina nishtiq nviġa bil-mistoqsijiet li għandhom xieqsmu ma l l-every systemic risk il-prime brokerage, etc. Anke dak li qalet Kate Swinburne. Għat nishtiq najt fuq il-prime brokerage management illi aħna għanna staff ta' 60 bej 60 u 70 illi jaċċertaw illi il-hedge funds ikun jistaw ħalsu. L-analizi hija komplikata u hemm bżonn ta' rekwiżiti anzi ma jagħmilx sens li kollok rekwiżiti uniformi se kollok leverage ta' zero per eżempju u riskju għoli kella bil-kontra. Il-hedging iżid il-leverage ma jnaqqas ir-riskju. Jekk inti target jgħal leverage kun qatt tittarget ja mira ħażina. Jekk ma jkollniex standard globali dawk il-managers li jaħdmu iktar fuq l-attivitajiet tal-leverage ikollhom jitilqu mill-Unjoni Ewropea u jinvestu f'eżempju fl-Istati Uniti. Dwar l-aqwa mod kif wieħed l leverage aħna naħsbu li trasparenza u li xogħol isir b'mod metodiku b'attenzjoni kbira l aqwa mod kif nistgħu ntrattaw di kwestjoni. Very much, Marcus you asked what, what what is, are your key concerns or key aspects of, of this directive? Rigward l-aspetti għaw l ta' din id-direttiva li aħna nixtiequ nibqgħu naħdmu ehm, blan tagħna. Aħna bdejna naħdmu f-98 biex nikkomplementaw l assikurazzjoni Aħna ma naħsbux li minn għandu l-polza tal assikurazzjoni li jkollok assigurazzjoni tal-ħajja hija biżżejjed biex wieħed ikun jista' jgħix biha din l-assigurazzjoni wara li jirtira. U kif jgħid isimna aħna investitur globali u investitur globali integrat. U danna mandux jiġu komplikat xogħol b'din id-direttiva nies li jaħdmu b'dan il-mod Ovvja li għanna group standards fuq livell globali. Ovvja li konna ġestjoni ta' riskju fil-portfolio stana. U dan jagħmilha diffiċli għal min ikollu qed jispjega fuq livell ta' grupp x'qegħdin jagħmlu. Naħseb li fl-aħħar mill-aħħar l-investituri jgawdu minn xogħol tagħna b'mod globali. Okay, uh, thank you. Well, first, um, Grazzi, ħafna fl-aħħar sena u sentej meta s-suq finanzjarġika diġa kienu qabdu nizla il-fondi tal-pensjoni kienu effettwati bl-istess mod jena minn marda xaħjar uħrajn qar, pero b'mod ġenerali dan huwa l-istess situazzjoni u għalek aħna naħsbu li din ir-regolament dan ir-regolament huwa bżonn już u hemm bżonn li naħdmu fuq il-pension funds u l-managers u l-introduċu sistema ħjar ta' manager ta' riski. Punt ieħor u li jekk innaqsu il riski tal- marbutin mal-fondi tal-pensjonijiet hija diversifikazzjoni tal-portfolio għalhekk aħna niftħu iktar u ninkludu l-hedge funds u l-equities imma u kol il-private capital li uh, jistimula il-tkabbir tal-kumpaniji u numru ta' fondi fil-industrija ta' fondi alternattivi li tista' tkun ta' benefiċċju għas soċjetà kif ukoll għat tal-ekonomija. Jekk wieħed iħares li trasparenza, ovvjament aħna rridu trasparenza fuq leverage, leverage Ehm, u naħsbu li kwistjoni ewlenija hawnhekk i li trasparenza hija meħtieġa sabiex ikun hemm eh, kontroll tajjeb u aħna bħala investituri dejjem nistgħu nitolbu għal trasparenza addizzjonali għaliex jekk aħna ma jkunx li tip ta' trasparenza ma nkunx nistgħu aħna niddeċidu li ma ninvestux imbagħad u għalhekk Dan huwa punt importanti għal min ser ikun qed jifassal il-kontroll. L-empty folding kif ukoll uh, kommenti fil-pubbliku li uh, jistaw jaffetwaw il li u ma ta' problema iktar mill-short selling. Jina smajt let mistoqsijiet xtaqt nitmiġeb li Sirnjura McCarthy. Jina naħseb illi dan jata prova ta' kemm għandna bżonn ta' trasparenza biex nkunu nistgħu eh, navalwaw dan is-suq fl-Olanda fil-pension fund aħna marbutin ma' regoli ġen fisseħ il-concentrated risk ma wiex possibli eh, fuq ċertu livelli. Dend ġewwa kollu parti mill-liġi, issa fuq l-impatt ta' dan kollu fuq l-ispejjeż għal pensjonanti tal-futur dan huwa diffiċli ħafna l-wet jevalwa u għalhekk l-evalwazzjoni tal-impatt fuq dawn l-ispejjeż Eh, bħala tħul eh, nafu li madwar 6% u level normali sa jekk minħabba l-ispejjeż u anka riski jekk dan ifisser illi dan tħul jinżel bwet fil-mija dan iħalli eh, effett fuq il-premium li wieħed iħallas bħala pensjonant, aħna ma nistax naffordjaw dawn l-ispejjeż. Ehm, Fl-Olanda marbut mal-qatt qatt nelimitaw l-inflation correction jiġifieri jieħdu l-istess ammont imma mhux f'korrezzjoni tal-inflazzjoni għalhekk it-telf huwa kontrollat ma ma nafux kemm mumet sostenibli. sostenibbli. Għalhekk